Uh, good morning, everybody. Um, we're only just shortly. Nodwa tajba il-kulħat ftit għadda għaddew minuti wara d dessa naħseb li l-iktar dis importanti xorta waħda għadina u għek prezenti dal-ħodu u nishtiq nirqakom għattini ġurnata tal-laqa tal-komitat tana dal-ħodu. Naħseb li suppost għandkom agenda ġurnata din bil-qeda u nixtieq ngħidilkom ukoll li għandna il-nomini waslulna n-nomini għal rapporters għal dossiers li ħan diskutu dal-għodu li vera kuntent b'din il-lista ta' nomini. Ġifri għandna ħafna ħafna xnawlu dal-għodu ħalli nerġgħu nibdew dwar il-każ tat-tassuti. Ta hemm numru ta' proġetti differenti u nixtieq nfakkarkom ukoll illi one of sinar aħna ħaniddedikawh kompletament tad direttiva ta' drittijiet tal-konsumaturi li huwa importanti ħafna għalina u ħajkollna skambju ta' opinjonijiet u kif ukoll diskussjonijiet. Mexxija mir-rapporter. Din hija l-istruttura tal-ġurnata tal-lum, tal-laqa tagħna tal-lum u nistgħu ngħaddu immedjatament tal-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna il huwa sabiex inkomplu ix-xogħol li kien inbeda fil-kumitat dwar il-proposta tal-Kommissjoni dwar l-ismi tat-tessuti u l-etikettjar marbut mal-prodotti tat-tessuti. U aħna issa għanna bidla fil-rapporters u għanna s-sur Manders illi kellu rwol importanti ħafna fil-komunità dwar dan is-suġġett u issa u qed jieħu rwol ta' rapporter għal dan id-dossier u għandna wkoll il shadow rapporters is-Sinjura Coney, waħda mill-Viċi Presidenti li taħdem ħafna, u s-Sur Sadem Mosa. Ma nafx hekk hemm xi ħadd ieħor li huwa shadow rapporter, però naturalment nista' wkoll nippermetti illi jitkellmu nies oħra li xtiq jagħmlu kontribut. Għandna wkoll rappreżentanti tal-Kummissjoni, is-Sur Filip Giraw, Nasab li inti t-tkellem ukoll fis-sem il-Kummissjoni sewwa fimt sew inti ġej mid-Direttura Ġenerali Enterprise għandna surġiraw li huwa il-kap tal-unit u forsi huwa jkun jista' jikkummetta l-ewwel imbagħad nerġa' nagħti lura il-kelma lir-rapporters. Vera qed nħu gost li nista' nistieden is-Sur Manders sabiex jiftaħ id-diskussjoni kif jogħġbok Sur Manders. Grazzi ħafna, Malcolm. Grazzi ħafna tal-li l-opportunità sabiex nitkellem u iva, meta aħna din nitkellmu fuq l-tikketjar tat-tessuti jiena ġibt miegħi għal dawk in-nies li ma jafux x'inhi huwa t-tikketjar. Sabiex norikom, ara ma dan ma din il-ħwejġa hemm tlet tikketti u għandhom klim fuqhom li tantu għazaj li hemm bżonn li jiena nilbes n-nuċċali sabiex nkun nista naqra u vera tkun metodu tajjeb ukoll sabiex tipprattika l-lingwi tiegħek sabiex tara wkoll il-ħwej ehm, it-tessuti x'jisimhom ehm, <laughs> blingi oħrajn. Il-President jgħid li jekk inti tit iddawwar l-qalzit ħalli aħna kollha nkunu nistgħu naraw. <laughs> So actually what I ask myself uh, Ġifiri jiena insaqsi l-nifsi, meta per eżempju memħat li joqt jaqra gazzetta meta jkun qed jiġri filgħodu. U l-istess ħagġa għal dan il-każ, ħafna mill-informazzjoni hija mandatorja, ħafna mill-informazzjoni hija bażata wkoll fuq regolamentazzjoni. U Nishtiq ingrazzja s-sur Grawi Sigu, il sur tiegħi illi diġà għamel xogħol siwi ħafna u bażikament jien sibt kollox lest. U nistgħu naħdmu għabbażi tax-xogħol siwi tiegħu. L-għan prinċipali ta' dan il-rapport huwa sabiex aħna naġlu l-proċess u dan hija waħda mill-iktar fajt importanti u jekk aħna rnexxilna nilħu dan ħajkollna regolament uh, wieħed standards illi inti permessi u tkun tista' tpoġġi il-prodott ġdid tiegħek fuq is-suq jekk ikollna din ir-regola waħda għal kulħadd ikun ħafna iktar faċli għas-suq minħabba illi kulħadd ikun jista' jimxi fuq il-proċedura, fuq l-istess proċedura u l-istess prodott jista' jitpoġġa fuq is-suq għal xi ħames miljun persuna fl-istess memx eh, id-direttiva miex għamada miex tradotta bil-lingwa tijaj u jina inti intikom eżempju naħseb li tiħdu gost taraw li fl-annas 8 b'kapitlu 2 tistaw taraw eh, li hemm miktub li dan il-metodu japplika għat fibri ta' tessuti ta' kull tip sakemm dan mhuwiex eh, taħlita intima u jiena moħħi jiġri doħra. Kif jistgħu taraw dawn it-tikketti li huma marħin mal-ħwejjeġ ħafna drabi ikun hemm lingwi differenti jiena naħseb li dan għandu jitnaqqas minħabba li qed ikun hemm wis informazzjoni lill konsumatur jiena naħseb li pereżempju l-kelma poliester miktuba bl-istess mod f'ħafna mill-lingwi u naħseb li għanna jkollna approċ iktar intern fl-opinjoni tiegħi u għanna naraw kif aħna nistgħu eh, neħilsu minn min din il- minn din l-aspet multilingwi. Jiena naħseb li din nistgħu innaqsuha għal-lingwa waħda biss, jew inkella aħna nsemmu tessut biss, it-tip ta' tessut, u mbagħad forsi nistgħu noħolqu website u mbagħad lill konsumaturi kun jistgħu jsibu l-informazzjoni kollha li għandhom bżonn dwar dak il-isem tekniku tal-fibra tat-tessut. Ninskur li tkun tista' tgħin il-konsumaturi minħabba li importanti li konna interessina tal-konsumaturi dak li konsumaturi vera dun jridu f f'maħna minħabba li jekk huma verament huma kontenti li kollhom dawk il-lingwi kollha differenti fit-tikketti mhix problema, però jina naħseb li ħafna mill-konsumaturi qas biss se tiħarsu li il-tikketti u li il-lingwi differenti. Mbagħad nixtiequ li l-metodu jkunu standard u jkunu iktar sempliċi sabiex inti tpoġġi prodott fuq is-suq u taġġel naqra l-proċess ukoll minħabba illi lum il-ġurnata ddum tlet jew erba' snin sabiex inti ddaħħal eh, tessut fuq is-suq u naħseb jekk il-perjodu jitnaqqas minn tlet snin għal sena jew sentejn naħseb li dan jista' jkun ta' benefiċċju kemm għall-konsumaturi kif ukoll għas-soċjetà tagħna u l kumpaniji wkoll. Aħna u koll nafu illi hemm it-tikketjar li huwa mandatorju jiena kontenta b'din naf l mara tiegħi kontenta jiena bil-fatt illi hemm it-tikketti li huma mandatorji minħabba li taħseb li bekk tkun tista' taħsel it-tessut kif suppost ħalli jibqala tal-ikwali. Però jien ma kontx naf illi il-produtturi għandhom iħallsu sabiex jipprintjaw dawn is-sinjali fuq it-tikketta, rridu jħassu xi waħda mill-organizzazzjonijiet minħabba li hemm kwistjoni ta' copyright. U naħseb illi forsi għandna napplikaw u naħsbu dwar ehm, sinjali tal-Unjoni Ewropea illi nistgħu niżgħu fl-Unjoni Ewropea u li jkunu b'xejn sabiex jużawhom il-produtturi tagħna. Hemm xi pajjiżi li huwa mandatorju li jkollok dawn is-sinjali fuq it-tikketti, hemm xi pajjiżi li dan mhuwiex mandatorju, ġifieri naħseb li hemm bżonn nagħmlu armonizzazzjoni tal-tikketti u tad-dettalji li jkun hemm u jekk naħseb inneħħu il-copyright ta' dawn il-pictograms ta' dawn is-sinjali forsi mbagħad ikunu nistgħu nintroduċu eh, sinjali ġodda mhux ikkopjati però ġodda bl-istess informazzjoni. Naħseb illi din tista' tkun tajnuna kbira fl-aħħar mill-aħħar. Mbagħad hemm xi ftit annessi wkoll insibbuhom ma' din id-direttiva bħal pereżempju l-annes numru 5 li jgħid li hemm ċertu tessuti, prodotti ta' tessuti li m'għandhomx bżonn eh, tikketjar bħal pereżempju ġugarelli, natu każ l-ingwanti li tuża għal-forn aħna nistgħu niċċekkjaw għal din u nagħmlu din mal-shadow reporters u rridu naraw jekk dawn il-prodotti għandhom xikunu t-tikketjati jew le. Għadna rridu naraw din. Aħna nixtiequ wkoll l-insaqsu s-segretarjat tal-imkow sabiex jiproduċi eh, dokument ta' briefing għal ċertu affarijiet. Per eżempju, nishtuqoħ li jara jekk aħna għannix eh, narmonizzaw scale labeling minħabba aħna bħala politikanti nistgħu niftemu eh, bejnietna li aħna rridu nbidlu f'ċertu fejt fit-tikketti, però jista' jkun il-każ li il-konsumaturi diġà kontenti kif inija, u rridu naraw jekk hemmx bżonn verament li aħna nintroduċu scale labeling armonizzat. Rridu naraw ukoll dwanka dwar ħtiġijiet li għandhom xi jaqsmu mas-saqa mas-saħħa l-konsumaturi interessati f'dawn verament forsi l-Eurostat jew inkella xi organizzazzjoni oħra nis għandhom diġà ħafna informazzjoni nittamaw li s segretarju ukoll jista' jtina xi ftit informazzjoni dwar x'jaħsbu l-konsumaturi dwar tiġijiet li għandhom xi jasmu għas saħħa Jien diġà semmejt l-annes numru 5 u l-lista tal-prodotti li huma esklużi u rridu naraw jekk dawn il-prodotti għandhom x'bżonn ta' dawn it-tikketti jew le. Punt ieħor li, li fil-fema tiegħi huwa importanti għandu x'jaqsam mal-pajjiż tal-oriġini. Dan għandu jkun mandatorju li jissemma fit-tikketta tal-prodott u eh, aħna din referu għal pajjiż tal oriġni ġifieri l-pajjiż fejn il-prodott kien mamul jew kalla il-prodott fejn zdidlu xi ħaġa fejn prodott biex ngħidu hekk kellu xi valur miżjud. Jiena darba zort iċ-Ċina u rajna fabbrika kbira ħafna fej kien hemm ħafna u ħafna suits tal-Hugo Boss li kienu mamulin, però xorta waħda fuq t tikketta kien hemm miktub. Mamul il-Ġermanja, minħabba li fil-Ġermanja jizidulu jenna f'xi bottuni żgħar jew hekk. Rridu naraw jekk f'każ bħal dan din is-sud verament tista' ikollha miktub li kienet magħmula l-Ġermanja jew inkella jekk irridu nagħtu jekk irridux nagħtu l-konsumatur l-informazzjoni sħiħa. Dawn kienu xi ftit ħsibijiet li ġew nifmoħi f'dawn l-aħħar ftit ġimgħat Nittamaw li nsibu soluzzjoni minħabba li din tista' tkun tajba kemm mal-industrija kif ukoll il-konsumaturi nittama li dan jinnexxina nagħmluh flimkien anka mal-shadow reporters ma dawk li għandhom ħafna esperjenza f'dan il-qasam u jiena ninsab konvint illi dan ix-xogħol nistgħu nagħmluh tajjeb ħafna anke fix xogħol li ġejjin. Jien għandi wkoll timetable x'nipproponilkom jekk tridu. Aħna jek nistaw u koll niddiskutu għat jkun tajjeb. Ija nejdu per eżempju li fil-15 ta' ottubru dan il-rapport nibatuħ għat traduzzjoni fil-4 ta' novembru aħna rikonsidraw dan il-rapport u fil-16 ta' novembru jkollna l-iskadenza l-emendi u fl-ewel ta' deċembru aħna rikonsidraw u niddiskutu dan l-emendi jum wara aħna nivvotaw fl-imkow u mbagħad nittamaw li nkunu nistgħu nresqu dan ir-rapport għal vot fil-plenarja ta' nar. Ħanaġlu daqsxejn, però aħna diġà ħdimna ħafna dwar dan ir-rapport u rridu sempliċement intemmu n-negozjati ħalli mbagħad nkunu nistgħu nistrieħu wara jannar. Ningrazzjakom. Good. Well, thank you very much indeed, uh, Twan, for um, Grazzi ħafna tal-li ftaħt id-diskussjoni bistil tijak. U naħseb li t-timetable kif proponejta inti hija tajba Però ħani permetti issa li irxadu rapporter si tkellmu dwar hekk ukoll u anke l-koordinaturi ftemu l-bira fil-fatt illi aħna ħana appoġġaw illi konna dokumenta briefing u dan nistgħu uh, natujilkom meħessa biex intikom daqsxejn ta' iktar informazzjoni dwar dan id-dossier ġifieri naħseb aħjar l-ewwel tiftiem ma' shadows ħalli aħna nkunu nistgħu natukom dan id-dokument ta' briefing. Mela jassa naddu għax-shadow rapporters naraw nisimgħu il-kontribut tagħhom. Iva, grazzi tassew. Din hija l-ewwel esperjenza tiegħi hawnhekk u jiena ċerta li l-grupp ta' ħidma ser ikun grupp ta' ħidma tassew tajjeb. Ser namlu proposti tajbin, ser naħdmu tajjeb flimkien. U diġa issa qed nitkellmu dwar l-affarijiet materjali, ġifir diġa nafux qed ngħidu dan huwa tassew importanti. Jiena naħseb illi l-proposta wara li analizzajt fid-dettall regolament naħseb li din il-proposta hija tajba ħafna. Ġifiri dak li niżviluppaw u nħarsu fl-istess waqt dawn il-fibri ġodda, ġifiri dawk il-produtturi, dawk il-kumpaniji kollha li jridu joħolqu dawn il-fibri ġodda. Fl-istess waqt jena naqbel ukoll mal-fatt li rridu nisimplifikaw l-aspett burokratiku. Iġifiri l-proċeduri kollha l ismijiet ta' dawn il-fibri l-ġodda. Fl-istess waqt l-ambitu burokratiku huwa marbut ukoll ma' simboli jew aħjar pittogrammi. Jena għalhekk naqbel ukoll ma' simplifikazzjoni. Iġifiri, jina nħossu kol illi wafwaqtu illi liġijiet direttivi illi ġew infasla qabel l-aktar dawk it-tlet direttivi dwar it-tessuti e, e, kienu nisuhom bħala ħidma tajba. Jiena nixtieq npoġġi l-attenzjoni tiegħi fuq it-teknoloġija l-ġdida fl-ambitu ta' dawn il-fibri l-ġodda. Jiena Taljana, Ġifiri, għalina l-ambitu tal-settur ta' tessuti huwa settur importanti, huwa settur insaf fi kriżi. U l-aktar dan jolqot lill-SMEs u lill-settur tal-artiġanat. Daw kollha li fiċ-ċokon tagħhom jippruvaw jipproduċu t tessuti tessut ta' kwalità olja. Jiena nixtieq nitfa l-attenzjoni tiegħi l-ewwel ser nikkonsulta ma' grupp ta' ħidma jekk jekk ikun meħtieġ illi nagħmlu referenza għal l-investimenti għal dawn l-SMEs biex anke huma jkunu jistaw jizviluppaw fibri ġodda b'teknoloġija disponibli disponibbli għalihom. Jekk dan ma jsirx, eh, nkunu qed nagħtu vantaġġ il-kumpaniji l-kbar li għandhom il-fondi, għandhom il-finanzjar biex jagħmlu dan u b'konsegwenza ibatu il-kumpaniji żgħar f'pajjiżi eh, fil-pajjiż tiegħi dawn l-SMEs u il-kumpaniji żgħar huma dawk ta' 80 fil-mija u jagħmlu ħidma ta' kwalità għolja. Jiena nixtieq li konna implementazzjoni ta' struttura mħaffa illi titħol f'diversi stati membri b'mod imħaffef. Dwar il-kalendarju jiena nixtieq nanalizzaha aħjar f'aktar dettal għaliex jiena naqbel mal-fatt irridu nħaffu l-proċeduri biex f'jannar naslu għal-votazzjoni fil-plenarja. u kol illi nitkellmu mal-kumpaniji, mal-assoċjazzjonijiet tal-konsumatur għalhekk irridu nieħdu l-ħin li għandna bżonn biex inkunu nistgħu nikkonvolġu l-kulħadd biex ikonna l-direttiva liġi illi eh, naqsmu għal kol bejnietna. It-ħassib tiegħi huwa dak dwar il-limiti ta' żmien l-iskadenzi ristretti. L-ewwel nixtieq nivverifika l-agenda tagħna u kif jistgħu jsiru l laqad biex inkunu nistgħu nistabilixxu l-kalendarju tagħna li nivvutaw f'jannar għalija mhijiex problema, anzi hija pass importanti. Iżda rridu nagħtu każ ukoll u nevalwaw il-fażijiet tal ta' bejn Eh, dan iż-żmien. Jiena naqbel mal-proċeduri, il-tikketta eh, hija wisq dettaljata, hija twila wisq, iżda biex namlu biċċa xogħol tajba importanti li nisimgħu lill-konsumaturi wkoll u naraw x'jaħsbu. Irdu naraw ukoll x'jaħsbu l-produtturi u l-idjar tal-moda marbuta ma' dan. L-attenzjoni tiegħi ser tkun mitfuqa anke fuq l-SMEs illi fil-settur ta' tessuti ġew mill-quta mhux ħażin. Hija direttiva illi titħares li l konsumaturi iżda wkoll il dak kollha illi jipproduċu dawn il-fibri l-ġodda grazzi tassew. Uh, thank you very much indeed, Mrs. Comey. Um, uh, Mr. Charles Mosa. Grazzi. Mandas for et uh, altid godt og inspirerende Grazzi, ħafna, grazzi l-Sur Manders. dan huwa dibattitu li jispirani dejjem li li ovvjament hemm diversi problemi relatati ma' din il-proposta. Il-problema spiss tkun marbuta wkoll mal Ma daqs Id-dimensjoni jiena eh, għaj sorpriża kif inti ma rajtniex x'daqs tilbes inti fil-qalsit tiegħek x'daqsu. Iżda biex naġa netkellem dwar il-proposta, hawnhekk qed naraw l-importanza tal-tessuti. Iridu naħsbu dwar xifisser dan għal konsumatur. Il-konsumatur ta' prodotti ta' tessuti. Għalhekk huwa meħtieġ illi neżaminaw mill-qrib din is-sitwazzjoni. Rridu naraw x'tip ta' eh, informazzjoni jkun fiha l-etiketta. Per eżempju, jekk kif dawn il-ħwejjeġ jistgħu jiġu maħsula, moddija. Irridu naraw mill lema materjal huwa mammul il-tessut jekk ġew xużati prodotti kimiċi per eżempju għalhekk anke f'dan ir-rigward huwa importanti li nevalwah mill-qrib. Apparti minn hekk il-regoli ta' oriġni, il-trasparenza minn fejn prodott il-tessut, il prodott fiċ-Ċina jew le din kwistjoni importanti. Umbat il-kwistjoni wkoll relatata ma' kemm il-lilsien jidher fuq it tiketta Jiena naqbel li wis illi jkun hemm ħamsa jew sitta jew seba' lingwa u anke kontra li ikun hemm ħames jew sitt eh, biċċiet illi eh, ifasslu it-tikketta tagħna. Jiena naħseb li importanti li l-konsumatur ikun jaf bl-sin tiegħu stess eh, milli ma tip ta' materjal huwa magħmul dan it-tessud, dan il-ġugarell. Għalhekk huwa importanti li noqogħdu attenti għal din kwistjoni marbuta mal-lingwi. Imbagħad il-kalendarju. Iva, Minnaħa il-kalendarju jidilli li huwa tajjeb ħafna. Iżda minnaħa l-oħra jridu nagħmlu l-almu tagħna u niddiskutu ċertu kwistjonijiet għal daqstant ejjew ma nħaffux wis. Ejjew nitħlu fid-dettal dwar din il-kwistjoni, iżda bħala puntatlu jidilli illi l-kalendarju li ninti prezentajt huwa importanti. Jekk imbagħad jirnexxinna nigwadanjaw aktar ħin, per eżempju dwar prezentazzjoni tal-emmendi qed nitkellmu dwar Diċembru iwa, naħseb li hu tajjeb, nixtieq nirringrazzja aktar ħidma tiegħek, grazzi. Grazzi Sinjura Xaldamose, ħaniċċekkja ma' Sinjura Ruler. Nħad kopri dan id-dossier għal fisem il-ħodor. Nixtieq nara jekk hemm xi gruppi oħra li jixtiequ jitkellmu jew xi punti oħra mi shadows Li sijar il-gwe mela nsejjaħ lis-Sinjura Ruler Umbat għand sur xfab. Nistanżon fil-qosor ħafna, sur President. Nishtiq najt mill-li meta nitkellmu dwar l-etiket jar, rridu niċċaraw li hemm iktar nies qed imbagħtu mill-allerġiji u ħafna minn dawn l-allerġiji huma relatati mat tessuti jew il-materjal innifsu jew inkella l-kulur li nkun intuża sabiex ibajjed dawn il-ħwejjeġ il-konsumaturi għarek irridu jkunu jafu x'materjal fihom il-ħwejjeġ tagħhom. Hemm aktar teknoloġija fuq is-suq għalhekk ma nistgħux nagħmlu wis simplifikazzjoni. Għalhekk il-konsumatur irid ikun jaf minn xi xinu magħmul il-ħwejjeġ tiegħu u x'fihom il-ħwejjeġ. Fuq dak li qal is-Sur Manders u l-idea tiegħu kif nistgħu nifrankaw, jiena daqsxejn xettika il-pittogrammi jistaw ibidlu xifti affarijiet u nifrankaw il-flus iżda huwa ftit impossibbli li ma jkonniex simboli l-istess madwar id-dinja. Għalhekk naħseb li huwa fl-interess tagħna li jkollha l-istess simboli, l-istess pittogrammi kullimkien kemm fl-Istati Uniti, fl-Ewropa, biex meta l-nies jixtru il-ħwejjeġ ikunu jafu minn fejn ġejjin u x'fihom il-ħwejjeġ. Tajjeb wisq, dak jikkonkludi r-round ta' Shadow Reporters u issa għandi sur Schwab u Sinjura Gebhard biex temmu d-dibattitu. Grazzi ħafna, Sur President. l għannet nifraħ u nirringrazzja l-rapporter u x-shadow rapporter za rappresentazzjoni tagħhom. Fl-aħħar nistgħu nispiċċaw bil-votazzjoni f'jannar ta' belħaq hemm xi kwistjonijiet li rridu nitrattaw fejn jista' jkun hemm punti di vista differenti palma kanna fil-laqa tal-koordinaturi sur Manders għandu proposta l tikketi ġodda u din tista' tkun parti mill-mod kif aħna nistgħu nieħdu stampa ġenerali u stampa ġenerali mill-ġdid ta' dawk it-tikketti ġodda li jinteżaw fil-suq intern. Jiena naħseb li mhux fl-interess tagħna li nerġa' nibdew kollox mill-ġdid kull dokument ta' leġiżlazzjoni. Il-produtturi u l-enin bħalissa mhux qegħdin jipproduċu fl-Ewropa qegħdin jimportaw essenzjalment mill-Lvant imbiet minn ħafna pajjiżi fl-Lvant imbiet. Iżda f'ċertu pajjiżi tan-nofsinhar tal-Ewropa għad hemm xi negozji żgħar li qegħdin jipproduċu tessuti taħt kompetizzjoni qawwija. U din qed toħloq pressjoni. Dak li neħtieġu huwa regoli ġodda fuq l-użu ta' fibri ġodda Nixtieq norganizza laqa fi Strasburgu rridu nittrattaw din il-kwistjoni u mbagħad rridu naraw in-negozji żgħar x'qed jagħmlu f'dawn il-qasam speċjalment pajjiżi li qed jaħdmu flimkien mal-Italja pereżempju. Ovvjament hemm differenza kbira bejn in-nisa u l-irġiel f'dawn l-affarijiet. Din hija risposta għal dak li qalet is-Sinjura Rule. Ovvjament hija qalet li tneħħi dawn it tikketti kollha x'edin idejqu l-konsumaturi. Ma nafx jekk inti tista' tgħid li hemm tnaqqis fin-numru ta' materjali differenti li qed jintużaw fil-tessuti f'dawn l-aħħar snin. U għalek jiena impressjoni pozittiva tas suq fl-Ewropa, għax jiena n-esperienza meta nixtri l-ħwejjeġ għatfall tiegħi. Grazzi. Grazzi ħafna sa Sinjura Gebhardt. Grazzi ħafna, Sur President. Nara li hawn eh, diskussjoni mqanqlax bħalissa x'din qed nitkellmu dwar il-nies u għalhekk hija importanti ħafna. Kemm kemm inwieġeb minn qabel xi ħaġa dak li qalet il-Sinjura Geb, il-Sur Schwab u s-Sinjura Rule, jien irrid inħares lejn it-tikketti għax għandi xi problemi relatati ma' ċertu fibri, għalhekk irid ikolli dik l-informazzjoni u irid ikolli l-informazzjoni bil-sin li nista' nifema, nifmu. Għalhekk naħseb li hija importanti ħafna. Nemmen li għandna bżonn dik l-informazzjoni u għandna bżonna forma li nistgħu nużawa u nifmuha. Jiena mdorrija nħares lejn it-tikketti, speċjalment għar-raġel tiegħi meta nkunu qegħdin nixtru xi ħwejjeġ. Għalhekk naħseb li rridu niżguraw li dik l-informazzjoni tkun qed hemmhekk. It-tieni kwistjoni. Hemm numru enormi tal multiplikazzjonijiet ta' tiketti, dan ma naħsibx li xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-leġislaturi iżda mill-manifatturi. Aħna qatt ma għedna li jekk titbih xi ħaġa fil-Ġermanja pereżempju trid tipprovdi l-informazzjoni bil-lingwi kollha. Le, trid tipprovdiha għal bil-Ġermaniż fil-Ġermanja, l-Italjan fl-Italja u nistgħu nkomplu sejrin. rridu naraw jekk rridu xukonna tikketti b'lingwi differenti jew inkella tikketta komuni għassu komuni. Ma naħsibx li għanna namlu prevenzjoni ta' din il-ħaġa. Nistaw namlu simplifikazzjoni, iżda nistaw namlu dan billi Ma nistawx namlu billi najdu li simplifikazzjoni tfisser li l-sin wieħed għal pajjiżi kollha. Hemm dawn n-nies li jeżistu, konsumaturi li jeżistu li ma jafux m'għandhomx għarfin ta' lingwa oħra barranija. Għalhekk ma nistawx ma nippermettu l li jifmu l-informazzjoni li huma jeħtieġu. Din hija kwistjoni ma nistawx ninjorawha. Sta l-manifatturi li jaraw x'inhuwa ġust, m'għandniex nagħmlu regolamentazzjoni, iżda m'għandniex ċertament ikonna regoli li ixeklu il-drittijiet tal-konsumaturi biex ikun jistgħu jifmux x'qegħdin jixtru. F'dak li għandu x'jaqsam mal-fibri ġodda u tiss-suti ġodda li tiġi żviluppati rridu nisiguraw li jkollna regoli sensibbli li jagħmlu sens sabiex kemm jista' jkun ikonna isem komuni għal fibra ġodda madwar l-Unjoni Ewropea. Bekk jekk ikun hemm prodott ġdid, ikun hemm isem komuni, din hija xi ħaġa nistgħu nirrikmandaw għal dawk li qed jiżviluppaw il-fibri. Ovvjament mhux dejjem ikunu jridu din it-triq jieħdu din it-triq, jiena dan nafu. Ħafna drabi jużaw ismijiet differenti għar-riklomar, per eżempju. Din hija waħda mir-raġunijiet. Dan għaliex hemm perċezzjonijiet differenti, mod ta' kif wieħed jaħsibha differenti fl-istati membri differenti. Għalhekk jista' ma jkunx l-interess tagħhom li jkollhom regolamentazzjoni ta' dan it-tip li jrid ikollok isem wieħed għal prodott li tittuża madwar l-Unjoni Ewropea. Minkejja dan huwa vera jkun aktar mod effettiv biex innaqsu u nneħħu l-burokrazija. Għalhekk hemm kwistjonijiet li rridu nħarsu mill-qrib li għamu u naddeċidu li ma triq ħanieħdu fil-ġejjini. U nemmen li xaġa tajba jekk aħna niddiskutu dan mhux biss mal-manifatturi iżda anke dawk li jiżviluppaw il-fibri ġodda u tessuti ġodda sabiex naraw x'inhuwa possibbli dak li jixtiequ biex ikunu nistgħu ngħinu lill-ċittadini. Iva, nabżon bżonn tikketjar ċar biex il-konsumaturi kunu jafu x'qegħdin jagħmlu u t jar ċar dwar kif dawn il-materjali għandhom jiġu trattati wara li tixtrihom, jekk tistax pereżempju tpoġġija f'magna tal-ħasil. U eżempji bħal dawn. Iżda naħseb li Sinjura Xoldemoz u Sur Schwab dak li qalu fir l-iżviluppar ta' pittogrammi ġodda ma naqbilx magħhom, ma naħsibx li hija eżempju tajjeb. Dawn huma eżempji ta' simboli li huma magħrufa diġà mal-konsumaturi għalhekk m'hemm bżonn li nerġgħu nivvintaw kollox mill-ġdid. Grazzi. Uh, Grazzi l-koll għal kontributi wisa ta'kom. Hemm xi ħadd li jintervjeni jekk le Issa s-sur ġuraw mill-Kummissjoni ħalli jikkummenta dwar dak li sema sissa u forsi jtina xi idejat dwar kif id-diskussjoni qed tiżviluppa. Qabel nagħmel dan nixtieq nilqa l-Kunsilla x'in sejt nagħmel dan partikolarment is-sur Zvaron li huwa President tal-Gruppi ta' ħidma. Grazzi, Sur President, grazzi tal-li tajtni din l-opportunità biex niprofdu l informazzjoni u kubbenti fuq din id-diskussjoni f'dak li għandu xaqsama din il-regolament. L-ewwel net nixtieq nisħaq li mill-perspettiva tagħna din ir-regolament ġiet prodotta fiħdan il-qafas tal-Kummissjoni Ewropea u il-programm ta' simplifikazzjoni tal-Kummissjoni. Għalhekk lan huwa li nbidlu tliet direttivi f'regolament wieħed. Sabiex bekk nkunu nistgħu nifrenkaw il-ħin lill-manifatturi, lill-amministrazzjonijiet nazzjonali u għalhekk imbagħad nipromovu l-innovazzjoni u nwaslu għal benefiċċji tal-konsumatur. Bekk ikollna mod aktar effettiv dwar kif ikollna dawn it-tessuti fis-suq. Barra minn hekk nixtieq ngħidilkom li aħna vera imħasba dwar din id-diskussjoni tal-kabbir tal-ambitu ta' dan ir-regolament. Dan kien eżerċizzju ta' simplifikazzjoni ta' leġiżlazzjoni fil-bidu u mhux regolament li għandu jkapri il-possibilitajiet kollha tat-tikketjar tal-prodotti ta' tessuti. Ta Sa fejna fjien il-Kummissjoni Ewropea hija miftuħa sabiex tidħol fid-diskussjoni ta' tikketjar tal-prodotti ta' tessuti b'mod ġenerali. Iżda aħna ħerqana li konna dan regolament u nadduha mill-aktar fis possibbli għax dan huwa ta' benefiċċju għal partit kollha interessati. Għala aħna beżana li infaslu din regolamentazzjoni u diskussjoni wiesa tal-tikketjar tal-prodotti tat-tessuti. Aħna miftuħa li niddiskutu l-tikketti kollha f'dan ir-rigward kellna diskussjonijiet mal partit interessati u rappresentanti tal-istati membri fl-immoddi dwar dawn il kwistjonijiet differenti u s-situazzjoni hija li hemm asma ċara. Smajt il-kelma emozzjoni dwar din il-kwistjoni. Hemm asma kbira bil partit interessati u l-istati membri u nistantikom eżempju. Il-Kummissjoni Ewropea fl-2005 daħlet fis-seħ proposta biex ikun hemm il-pajjiż tal-oriġni għal prodotti tat tessuti u ċertu ħwejjeġ dan ġie inkluż. Il-proposta ilha fil-Kunsill fl-2005 u sissa l-istati membri mar nexilomx jilħqu qbil sabiex jintroduċu din it-tikketta. Barra minn hekk, jekk aħna ħan iddiskutu xi tikketti oħrajn, dan ħajkun eżerċizzju li ħedinna ħafna ħin ġifiri aħna fl-istess ħin nixtiequ nagħmlu dan, imma minnħal oħra rridu naraw x'inhuma l-effetti Fuq ir-regolament, għax aħna għanna benefiċċji kbar għal konsumaturi għall-amministrazzjonijiet jekk aħna nissemplifikaw il regolament eżistenti u l-leġizlazzjoni eżistenti. Huwa importanti għalhekk li nissimplifikawha. Iżda fl-istessin irridu nevalwaw kwistjonijiet bħal pereżempju problemi relatati mas-saħħa, problemi relatati mal-ambjent, u tikketjar simili rridu nitlu fil-proċess sabiex namlu studji ta' valutazzjoni tal-impatt għaliex ir-riżultati ta' dawn l-istudji huma importanti ħafna sabiex nikkonvinċu l-partijiet interessati u l-amministrazzjonijiet tal-istati membri ta' x'inhu huma l-benefiċċji li wieħed jidħol f'direzzjoni jew oħra. Għamilna l-proċess li nippruvaw nadottaw din il-regolament sa' fi żmien sentej jew tlieta. Fi rigward standardizzazzjoni. Issa qegħdin niddiskutu r-regolament fil-Kunsill, id-diskussjonijiet sejrin tajjeb ħafna sissa u għalek kenna xi dettalji <clears throat> sabiex nintroduċu xi tibdiliet fit-test iżda hemm bil komuni sabiex imbidlu fil-proċess ta' komitoloġija biex imbidlu l-annes li huwa l-ikbar annes fil-regolament nibdluh f'standards sabiex wara r-regolament jiġi adottat dan il-proċess jibda mill-ewwel. Fir rigward il-lingwi differenti. Il-lingwa obbligatorja f'kull stat membru huwa rekwiżit ċar għal membri nazzjonali. Stati membri tal-Unjoni Ewropea u delegazzjonijiet tagħhom huma dejjem ħerqana biex jgħidulna li jew ninkludu li kollhom tikketti bil-lingwa tagħhom jew inkella mhumiex ser jaqblu mar-regolament. Ovvjament jiena lest niprofdi aktar punti biex niċċara l-affarijiet mal-membra ta' dan il-kumitat jekk ikollhom xi punti li jridu jiċċaraw. Ovvjament tistgħu kontatjoni sabiex niprofdi din informazzjoni. Grazzi. Grazzi Sur Duraw u grazzi tal-offerta tiegħek biex taħdem magħna mill-qrib fuq dan id-dossier. sur Manders rrit jagħmel xi riflessjonijiet jew kummenti oħra li jixtieq jagħmel. Mbagħad fl-aħħar nistgħu noħorġu l-aħħar suġġeriment fuq l-iskeda. Grazzi, grazzi l kulħadd li kien involut f'dan ix-xogħol. L-ewwel nett nixtieq ngħid li jiena kuntent ħafna bir-regolament għax naħseb li għas interna għandna bżonn aktar regolamentazzjoni u setta direttivi li huma trasposti fil-leġizlazzjoni nazzjonali tal-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Jiena favur li jkun hemm regolament komuni flok ħafna regolamenti jew direttivi differenti madwar l-Unjoni Ewropea iżda għandha xi limitazzjonijiet. Xi wħud qalu li ma nibżon affarijiet ġodda jien lanqas iżda dak li għat huwa li għanna bżon nisimplifikaw it-tikketti jekk u possibbli ma nibżon tiketti ġodda iżda simplifikazzjoni u għanna bżon metodi ġodda sabiex ikun hemm standardizzazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea. Jekk dan huwa l-każ naħseb li kull min tkellem sissa kollha għandhom l istessan u jienet u għalhekk tlab tal-karta ta' taqsir ta' sommarju għax jekk il-manufatturi u l-produtturi jaqblu li rritu kunem tikketti fil-27 lingwa tal-stati membri differenti, naħseb li huma għandhom jistaw jagħmlu dan iżda ovvjament eh, huwa importanti li naraw x'jaħsbu l-konsumaturi u x'jaħsbu l-produtturi fuq dawn il kustjonijiet Għalhekk jina tanħares il qudiem sabiex ikolli dan id-dokument u l-koordinaturi d deċidew li jipproduċu din id-dokument u n li dan jgħin għax diġa ilhom għal snin sħaħ involuti f'din il-kwistjoni. Għabbazi ta' dan, għabbazi ta' din l-informazzjonijiet kollha, kemm għal naħat tal-konsumatur kif ukoll tal-produtturi, mbagħad aħna nistgħu naħdu d-deċiżjonijiet tagħna. Hemm kwistjonijiet oħra bħal pereżempju relazzjoni ma' Reach il-kustjonijiet perikolużi li huma marbuta magħha. Ovvjament riċi importanti għax hemm jekk ikun hemm kimika li tiżdied, ovvjament jekk din tkun konformi mar-regoli m'għandniex bżonn nirdupjaw l-affarijiet għalhekk dan kompli eħeffef ix-xogħol tagħna xtaqt nkun naf li jekk dak jekk l-ispejjeż tal-jett tal-awtur hux eh, ġust u jekk hux tajjeb li nżommuhom. Kemm għall-konsumatur kif ukoll għall manufatturi Jekk mhumiex għalin ħafna nistgħu nżommuhom iżda jekk huma għalin żejjed naħseb li għandna niddeċidu fuq xi alternattivi. Neħtieġu l-informazzjoni u jekk niġbru din l-informazzjoni nkun kuntent ukoll. Dak li għandu xaqsam jekkux possibli li ndaħlu ir regolamenti dejat dwar l-investimenti għall-SMEs, personalment jien naħseb li din għandha xtaqsam mal-kumitat tal-budget u mhux għalina, mhux ma jgħax taħt kompetu tagħna mbagħad fuq l-iskeda. Ovvjament għanna skeda mimlija da' zbajda u d-dimna xanna prioritajiet differenti, iżda jekk jider li jem possibli li konna din iskeda mandiġ problemi li ndowem li nipposponi il-ħrusa din iskeda madana kollu minħabba l-pressjoni ta' ħidma tagħna namlu l-prioritajiet tagħna dejjem skont skedi. U għalhekk jiena naħseb li huwa tajjeb li konna pressjoni fuq dan ir-rigward u għaxila snin sħaħ qudiemna u naħseb li jkun għaref li nipruvaw nivutaw fil-plenarja ta' jannar iżda naqbel mbagħad fl-istess ħin li għandna bżonn ikonna proposta bilanċata tajba u votazzjoni bilanċata u jekk dan huwa il-każ jekk għandna bżonn xahar jew tnejn sabiex ikun hemm biex nipposponuha naqbel b'mod ġenerali jekk huwa possibbli. Grazzi l kulħadd u nħares il qudiem sabiex naħdem fl-imkien ma' shadow rapporters u dawk involuti. Grazzi. Uh, well, thank you very much. Um, <clears throat> I have a, uh, a proposal. Grazzi, għandi proposta għal procedura immedjata għanna laqa oħra ġimma diħla, laqa ta' ġurnata. Jina niproponi li ntikom slot zaħra fuq l-agenda, mux biex namlu diskussjoni l-lum, iżda t-rapportaw l-ura li l-komitat wara li tamlu diskussjoni ta'kom ma' shadow rapporters. Naħseb li jkun utli wkoll jekk tiffukaw id-diskussjoni dwar l-approċċ ġenerali. Is-sur ġiraw naħseb li fakkarna li dan hija proposta ta' semplifikazzjoni li hija mirata għall ismijiet ta' tessuti u t-tikketjar u m'għandix taqsam ma' kwistjoni ma' kwistjoni li għandhom x'jaqsmu ma' ħafna affarijiet li għattu rigward dan id-dossier. Dak li għandu xieqsam mal ettikket jart dwar kif tiħossib il-ħwejjeġ u kif tħares l-ambjent, dan kien punt kontroversjali, memxejn li waqqaf dan il-komitat billi jaħtaf din l-opportunità sabiex jitratta din l-ħaġa billi proponi xi ħaġa fuq inizjattiva propria u minix kontra jekk intom għandkom il-rida li tagħmlu dan. Is-suġġeriment tiegħi huwa li jekk tistgħu taqblu ma' rapporters fuq l-approċ u jekk intomx lesti li nimxu l-qoddim u nitrattaw din il-proposta ma l-ambitu li l-Kummissarju qed jipproponi u jekk dan ikun il-każ nistgħu nagħmlu skeda strutturali li timxi ma' dawn l linji gwida. Nixtieq insemmi wkoll il-kwistjoni dwar il-ħtieġa li namlu evalwazzjoni tal-impatt u l-estensjoni tal-ambitu dan il-komitat għandu rekord li meta zidna namlu dan u namlu l-evalwazzjoni tal-impatt u għanna r-rizorsi li namlu dan din hija arma li nistaw nużawa u rridu mbagħad nwessaw ukoll l-ambitu ta' dak li rridu fid-dokument. Ma nistgħux naqrawlek moħħok minn hawn Is-segretarjat hija ta' dispożizzjoni tagħkom u flimkien ma' shadows tiddefinixxi dak li għandek bżonn, dak li trid, dak li vera għandna bżonn u x'inhi l-iskeda li neħtieġu. Naħseb li għanna rizorsi disponibli u nistaw flimkien noħorġu biħsib komuni un bat ovvjament il-Kummissjoni tkun tista' tgħinha. Jekk possibbli nixtieq tajt lill-shadows li jagħmlu dan ix-xogħol ta' pjanar u nistgħu nużaw is-slot ta' nhar it-tlieta fil-ħodu biex imbagħad tista' tippreżenti lill-kumitat x'biħsibkom tagħmlu. Mod ġenerali li rapporter soħra nixtieq nitlob li jieħdu dan l-approċċ u hija xi nistaqsi lil kulħadd għax jekk nippjanaw l-affarijiet tajjeb ħajkonna aktar xogħol fl-aħħar mill-aħħar u opportunità aħjar biex naħdmu mal-komunità jekk tilqgħu din il-proposta. Jiena kontent li naċċetta u nagħmel irdu nestendu għaliex xi stati membri Per eżempju, f'xi membri il-tiketjar ta' kura huwa mandatorju f'oħrajn le għalhekk dan huwa ta' vantaġġ kemm għall-industrija kif ukoll għall-konsumaturi. Tajjeb, issa se nalaq dan il-punt u ngħaddi għall-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Jiġifieri ir-revoka tad direttivi dwar il-metroloġija. Jina sodisfatt illi s-sinjura Anja Fajs Gerber illi razzit ritornat f'dan il-komitat u kella diversi rapporti fideja saħtu uħsib dan id-dossier. Mandiċ ismijiet ta' shadows, għanna xi shadows hawnhekk. Is-sinjura Rula se titkellem dwarha, is-sur Bozaj ukoll, u s-sur Koziġnik, għas-soċjalisti, il sinjura Gepard hija il shadow rapporter. Tajjeb. Ma nafx minn ser jitkellem għal eh, diġi intrapriza? Għaw għedin diġi intrapriza, Signora Leo, Is-Sur Leofs, Is-Sur Atoni. Is-Sur Atoni u għan għet juħsib il-dossier. Ma nafx għaw xie rappresentant tal-Konsil? Jgħid il-President? Il-President tal-Grupp ta' ħidma tal-Konsil ser ikun hawn ukoll. Dastant dan huwa t-tim kollu li ser jitkellem lew ser jitkellem il-rapporter mbagħad ix-shadows u l-membri l-oħra li jixtiequ jagħtu l-kontribut tagħhom. Hekk jogħġbok rapporter. Grazzi Malkem. Grazzi tal-introduzzjoni tiegħek. Iwa dossier tekniku ieħor iżda huwa interessanti. Fil-bidu ħsibt li kulħadd kien ser jaqbel għaliex l ta' direttiva tista' twassal għal anqas burokrasija. Dan tista' tagħmlu għal raġuni sempliċi li proposta tinvolvi revoka ta' tmin eh, direttivi eżistenti dwar il metrologija illi issa ehm, huma um, skaduti u jistgħu jiġu revokati. Hija interessanti għaliex ħafna nies qegħdin jitkellmu biex inaqsu il-burokrazija. Lan tagħna huwa li nirrevokaw dak kollu li jista' jiġi revokat. Huwa interessanti li nħarsu lejn stati membri differenti, lejn il-partiti differenti, naħad differenti. Li xi drabi jgħidu aħjar inħallsu lejn din minn min aktar rib Dawn it-tmien direttivi jikkonċernaw il metrologija kollha il-tamir ta' metrologija. Per eżempju, tamir biex wieħed ikkejjel xem fil-containers, il-kontenut tal-alkohol, dawn dan it-tamir jaddejjem jintuża ħafna inqas. Ħafna mid-dispożizzjonijiet issa eh, ma domx validi minħabba teknoloġija l-ġdida, l-implementazzjonijiet prattiċi, il-reperkussjonijiet prattiċi eh, tal-li nirrevokaw din id-direttiva mux ser ikunu kbar. Għalix l-ammonti valut għadak ta' 120 miljon euro. Eh, hemm kumpaniji, ftit kumpaniji li manifatturaw dawn il-tamir. Dan, dan imorru l-ura sittinijiet Dak iż-żmien il-kummerċ kienet jiġi ostakolat mid dispożizzjonijiet nazzjonali li kienu tassew differenti minn pajjiż għal ieħor. L-aspett interessanti llum huwa li dawn l-standards issa m'għadhomx validi għaliex issa għandna l-standards internazzjonali f'diversi osma. Ir-regolamentazzjoni tal-Unjoni Ewropea jistgħu jiġu ma domx validi għaliex issa aħna qed eh, nagħtu każ dawk internazzjonali. Il-kontenut ta' dispożizzjonijiet internazzjonali nistgħu ngħidu ħahna. Iżda dan kollu din il-proċedura bdiet fis-sittinijiet u f'diversi oqsma diġà qed nużaw l-standards internazzjonali. Kien interessanti nitkellem mal komissjoni dwar dan, kena skambju ta' opinjonijiet. u jiena għaddejt xi mistoqsijiet il-Kummissjoni il-Kummissjoni fostom e, ma limitu dawn il-tmin direttivi madomx validi u salima limitu dawn huma standards internazzjonali jistgħu jitqablu ma dawk tal-Unjoni Ewropea hemm min jgħid li għandna standard iktar oli f'dan il-qasam partikolari, min jgħid li aħna aħjar minn standards stanu huma aħjar minn dawk internazzjonali. Tunħasu lejn id-dettall. Għaliex jista' jkun li jkun neċessarju mill-punt di vista tas saħħa. Mistoqsija oħra hija jekk id-direttivi jiġu revokati ser nostokolaw is-suq intern, iva. U din tista' tkun mistoqsija tajba l-Kunsill, iva, dan jista' jiġri jekk l-istati membri kellhom intenzjoni li introduċu dispożizzjonijiet eh, nazzjonali tagħhom jekk aħna nirtiraw dawn id-direttivi. Aħna rridu wkoll naħsbu dwar liema proposta ser nagħmlu bħala parlament. biex aħna nkunu nistgħu innaqsu l-burokrazija u dawn nagħmluh b'suċċess. Għandi żewġ alternattivi. L-ewwel waħda. Dawn huma komplementari iżda l-ewwel waħda hija li d-direttivi kollha jirdu revokati u dan jista' jkun il-każ fit jew tliet direttivi fejn il-ħtieġa tagħhom m'għadix iktar hemm għaliex it-tamir madux jintuża. Madu jew inkella jkun hemm standards ta' kwalità għolja internazzjonali jew inkella. Tiġi Agri għanda regolamentazzjoni li tkopri dawn l wkoll, per eżempju. il-kejl il tal-kontenut tal-qam jew l-kontenut tal-alkohol. Għalhekk hemm oqsma fejn aħna diġà naqblu. Iżda huwa diffiċli li nilħu ftehim bejn l-istati membri dwar liema direttivi jistgħu jiġu revokati. Iżda f'dawn il-każijiet jistgħu jiġu revokati mingħajr ma jkollhom sostituzzjoni. Xi drabi stati membri kollhom xi ftit ta' dubju dwar revokar mingħajr sostituzzjoni. Jiena iżda nixtieq nagħmel din il-proposta. Dwar ħafna direttivi nistgħu ngħidu illi aħna nistaw eh, noqogħdu mingħajrhom dawn l-standards Iżda jekk ikun meħtieġ li jkun hemm regolamentazzjoni f'dak il-qasam, iva aħna nistgħu nintroduċu dawn l-standards taħt id-direttiva qafas dwar il-metroloġija u t-tamir ta' kejl. U dan jidħol fid-direttiva tal-2004 għaliex hija direttiva komprensiva dwar it-tamir tal-kejl u din ġiet adottata taħt l-approċċ il-ġdid ukoll, ġifieri fi ftit kliem emenda, ikun hemm possibilità ta' emenda taħt il-proċedura simplifikata. Għalhekk jiena il-proposta tiegħi tkun illi taħt din id-direttiva aħna nistgħu npoġġu l-standards Odma, iżda jekk hemm ħtieġa li nintroduċu standards Ewropej li mhumiex koperti minn dawk internazzjonali, aħna iva nistgħu nagħmlu hekk bħala parti mill-reviżjoni MID. Infatti, diġa hemm konsultazzjonijiet għaddejjin hemm possibilità li l-istati membri jagħtu l-kontribut tagħhom. Hemm possibilità wkoll ta' evalwazzjoni tal-impatt. Iżda, jekk e, insibu li dawn ir-regolamentazzjonijiet huma neċessarji, mela iwa nistgħu nintegrawhom fid-dispożizzjonijiet jista' jkun naftejjem interistituzzjonali wkoll li jgħid Iva, aħna ser nirrevokaw dawn id-direttivi, iżda jekk ikun hemm il ħtieġa tagħhom aħna ser impoġġuhom fid-direttiva. Jekk in-nies jaħsbu illi ser ikun hemm xi lakuna legali, aħna nistgħu narġgħu impoġġuhom meta jkun hemm reviżjoni. Dawn huma dettalji tekniċi u fl-opinjoni tiegħi dan huwa argument li jista' jpermetti l namlu diskussjonijiet mal-kummissjoni, diskussjonijiet li kellna li tawrew illi eh, l-kummissjoni l lesta illi tilqa l-proposti tagħna. Jiena nistieden il-kollegi kollha biex jagħtu l-idea tagħhom. Jiena lesta li nintegrom fir-rapport tiegħi. U jekk aħna nistgħu nagħtu r-rapport li huwa appoġġjat mill-gruppi kollha, mela allura nistgħu nitkellmu bleħen wieħed bħala Parlament Ewropew. Jista' jkun rwol akbar u ngħidu dan huwa eżempju ta' kif aħna tajna l-kollox il-burokrazija. Jista' jkun hemm xi dubji, xi nuqqasijiet, iżda dawn huma ġejjin mill-Istati Membri. Jekk aħna nagħmlu dan, mela allura jien nixtieq nissuġġerixxi illi konna skeda skeda twila ħafna illum għanna l-iskambju ta' opinjonijiet fot 6 ottubru l-Kommissjoni ser tintroduċi l-evalwazzjoni ta' impatt dwar direttiva eżistenti f'Ottubru. Fis-16 ta' Ottubru jina ħanati rapporti tiegħi. U fit-tlieta u l 4 ta' novembru ser ikun hemm id-diskussjoni li jmiss fil-Kumitat. U ser konna opinjoni oħra biex opportunità oħra biex niddiskutu fejn nistaw nistaw tagħtu l-emendi sas-6 ta' Novembru idealment. Ovvjament jekk hemm xi rikesti ta' tibdil għamluha sas-6 ta' Novembru biex ikun nista' ndaħħalhom fir-rapport. Fis-16 ta' Novembru għandna l-konsiderazzjoni tal-emendi il-komitat ser ikun fis-16 ta' Novembru u mbagħad inkunu nistgħu nivvutaw f'Diċembru. Huwa possibbli li din l-iskeda tirnexxi għaliex nistgħu naqdu dossier soħra nirringrazzjakom u jiena nisab ħerqana l-kooperazzjoni bejn il-gruppi. Grazzi. Signora Rapporter tal-analiżi komprensiva tiegħek jina naħseb illi kont ċara u kol dwar il-timetable jina nishtiq nikkonferma illi aħna pjanajna illi inti kollok ftit tal-ħin u koll il-ġimma diħla fil-diskussjoni tal-evaluazzjoni tal-impatt. Issa jser jitkellmu x-xedar si sinjura Gebhards Buzow Koznik, s-Sinjura Gebhards l ewel Grazzi. Grazzi li sinjura Porter tal-taqsira tagħha Irat l-alternativi kollha li jistaw umu fil-ħidma tagħna. Kulħadd naħseb jaqbel illi li naqtaw il-burokrazija, li neħu l-burokrazija hija xi ħaġa importanti. Irridu neħilsu mir-regoli superflui. Din hija l-bażi tal-kontribut tiegħi llum. Nista' nfakkarkom mistoqsija li diġà staqsejt darbtejn. Jgħat li darba li jien qed nistaqsija li x'ma fejstu tweġib għadni. Fid-diskussjonijiet illi kienna dwar dan il-Kummissjoni dejjem qalet iva, aħna nistgħu nirrevokaw dawn it-tmien direttivi m'hemmx problema huma skaduti m'għadhomx intużaw. Minna ħadan huwa minnu, iżda aħna nafu illi hemm xi stati membri illi ma jaqblux dwar dan u ma jgħidu le dan mhux possibbli. Nist Infakkar kom dwar mistoqsija li jinstaqsejt u se nerġa' nistaqsi. Kemm il-stat membru huwa involut minn huma dawn l-istati membri? Xi problemi għandhom? Xi problemi għandhom u min huma dawk l-istati membri li għandhom problema, jsibu problema fir-revokar ta' dawn it-tmien derattivi u għaliex? Jien għandi bżonn ta' din informazzjoni qabel ma nkun nista' nieħu deċiżjoni. Għaliex jekk nisma' ampina waħda eh, u dan jgħid li u superflui dan joħloq kontradizzjoni. X'inhuma l-interessi? Din hija l-mistoqsija, x'inhuma l-interessi wara l-revokar ta' dawn id-direttivi? Hemm xi diverġenza li tista' toħroġ jista' jkun għandna armonizzazzjoni ta' tamir tal-kejl. Tal jista' jkun hemm eh, xi diverġenza fejn twassal li jkun hemm nuqqas ta' ugwaljanza fl-Unjoni Ewropea bejn l istati membri li tista' toħloq effett fuq is-suq intern. Ġifieri il-protezzjoniżmu. U jiena dan ma rridux. U għalhekk jiena nixtieq ngħidlek, Sunjura Vice Gerber, illi narġaw inħarsu mill-qrib rejdi, neżaminaw kull direttiva U għalek jina ma nistax nejdlek jek jina naqbil xew lema l-iskeda tijak. Pala xedaw rapporter għal-grupp tijaj. Jina għandi bżon ta' informazzjoni pratika l ewwel qabel kollox. Infatti diġa staqsejt għal din informazzjoni, iżda sfortunatament għada ma waslet li din informazzjoni. Grazzi, is-sur Buzoj. Iva, grazzi, sur President. L-ewwel ħaġa jiena nixtieq nifraħ lis sinjura Weisberger tal-preżentazzjoni introduttorja tagħha. Il-maġġoranza tal-prinċipi illi hija eh, u rritna mhumiex problema lina. Iżda jiena naħseb illi l-mistoqsijiet illi tqajmu mir rapporter huma tassew relevanti. Naħseb li rridu jiġu indirezzati qabel aħna nieħdu d-deċiżjoni aħarija. Sa fejn affjen? L-istati membri diġà adottaw xi speċifikazzjonijiet tekniċi wara l-infurzar ta' din id-direttiva. U ma' wkoll setaw eh, jirranġaw l-affarijiet minħabba li qed naraw progress f'dan il-qasam. Nafu li dawn id-direttivi ħarsu lejn diversi metodi u mod ta' li issa ma domx validi. Il-Komissjoni forsi titti konsulta l-aki komuniter u tagħmel il-ħajja ħjar negozji. Wara li dan nixtieq ngħid li importanti li nevalwaw dawn id-direttivi separatament każ b'każ. Jekk inħarsu lejn id-direttiva dwar it-tabelli biex inkejlu l-alkohol irdu nħarsu lejn il-metodi differenti biex għati ikejjel dan il-kontenut. Għalek din id-direttiva, dawn id-direttivi mandomx joħolqu problemi u l-istess japplika d-direttivi l-oħra, jenna naħseb li huwa meħtieġ ħafna li naraw li dawn il-metodu ta' kejl ser jibqaw fid-direttivi u ser jibqaw fis-seħ. Rridu niżguraw li dan ma, jista, ma jostakolax il-moviment l-est tal-prodotti. Naħseb li kun tassew meħtieġ għal utenti illi jużaw eh, b'mod eh, volontarju l-standards internazzjonali li jeżistu madwar id-dinja u bekk ma jkollhom bżonn dawn id-direttivi. Fl-aħħar nixtieq ngħid li l-grupp tagħna jappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni. Iżda aħna ma nistawx nieħdu deċiżjoni aħħarija sakemm ma, ma nisimgħu xi tweġibiet illi tqajmu mi rapporter Grazzi, Sinjura Rula. Iva, nixtieq nirringrazzja Senjura Vice Geber ta' xol ta' tħejja taħħa ek tajjeb, jina naħseb l-alternativi li prezentat kienu interessanti. Li neħu l-birokrazija hija xi ħaġa tajba iżda jekk daħlu dispożizzjonijiet ġodda xorta waħda il-kwistjoni ta' tneħħija ta' burokrazija twassal biex iċ-ċittadini jibdew ikollhom xi dubju għaliex dan jista' jwassal għal aktar ostakli li jiġu introdotti nazzjonalment u aħna dan ma rridux. L-alternattivi tiegħi naħseb kienu interessanti, inti tkellimt dwar eh, l-indaħlu dawn id-dispożizzjonijiet fir-reviżjoni tal-direttiva dwar il-tamir ta' tkejjil. Għalix, din konna ħafna pressjoni, għalix għanna livelli differenti ta' ħidma, mux aħjar nġbru kollox fl-imkien ikun iktar loġiku. Din hija xi eh, mistoqsija ta' PR biex nuru li qed innaqsu l-burokrazija jew hija xi ħaġa li tassew qed naħdmu. Issa jekk qed naraw li l-istati membri qegħdin joġġezzjonaw bisħieħ, għaliex aħna ma nistgħux nażlu il-modija li se twassal għal għal anqas problemi, ġifieri li ndaħluha fil-reviżjoni tagħna. Grazzi, Sur Koznik. Jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporter, Sinjura Weisberger, għal l-introduzzjoni tagħha jina naħseb illi ser ikun hemm konsens dwar il-prinċipju ta' ħalis dan huwa eżempju tajjeb ta' simplifikazzjoni tal leġislazzjoni tal-Unjoni. Iżda ma dan kollu jiena nitkellem dwar l-ewwel punt tal-aġenda, ġifieri t-tikketjar tat-tessuti. Għaliex din hija proposta oħra li timxi f'din id-direzzjoni ġifieri ta' semplifikazzjoni, iżda jista' jkollna opinjoni differenti għaliex Aħna l-koll nilbsu prodotti ta' tessuti, eh, flokkijiet, il-biesi. Aħna ma tantx aħna tajbin biex eh, nkejlu il-qam jew xi tip ta' kejl ieħor għalhekk ikun tassew eh, xira illi nissimplifikaw il-burokrazija. Huwa eżempju tajjeb minna l oħra jiena nista' nifhem l-oġġezzjonijiet jew il-kumenti li tqajmu hawnhekk minn xi kollegi. Aħna rridu nqisu wkoll il-ħin involut u l-kompromess, l-aħjar kompromess ikun illi naċċettaw il-proposta l kummissjoni li nervokaw id-direttivi u li namlu mbagħad evalwazzjoni tar-revoka illi ssir wara ħames snin, grazzi. Very much. I think for some very Nishtiq nirringrazzja lilkom il-koll ta' dawk il-kommenti daqshekk kostruttivi u verament sirja illi juru illi dan huwa suċċett verament kumpless u allura kontent ħafna illi nista' nistieden issa rappreżentant tal-Kummissjon sabiex jikkummenta jekk jogħġbok. Naf li aħna wkoll għandna diskussjoni l-ġimgħa li għaddiet fuq l-evalwazzjoni tal-impatt, ġifiri, jekk joġbok, tista' dokumenta ftit fuq id-diskussjoni li għad kem Grazzi ħafna, Sur President, l-odwa tajba. L-għanna qed nishtiq ringrazzja l-rapporter, Signora Weisberger, tal-li dik il-prezentazzjoni, prezentazzjoni tajba ħafna, id-ġan dirizzat zewġ mistoqsijiet konkreti ħafna l ewwel net il-kwalità ta' standards internazzjonali. Kif tafu forsi hemm xi seba' minn kull tmien każijiet hemm standards internazzjonali li huma tal-istess tip ta' kwalità kif aħna għandna fid-direttiva tagħna. Apparti fuq il- il-mezzi ta' kejl tal-pressjoni li mumiex skont l-standards internazzjonali aħna ħan proponu issa mandat eh, sabiex niproduċu standard aġġornat minħabba li f'dak li għandu x'jaqsam dan il-mezz ta' kejl għal pressjoni għat memx standards u aħna naħsbu li hemm bżonn ta' standards u aħna fil-fatt qed nippruvaw niġbru informazzjoni minna naħa ta' partit interessati fl-industrija li huma interessati sabiex isegwu dawn l-iżviluppi tal dwar l-standards. F'dak li għandu jaqsam il-mistoqsija l-oħra li għandha x'taqsam xiġri jekk issir irrevoka fis-suq intern fil-prinċipju suppost ma jkunx hemm problemi minħabba il-prinċipju tal-arfin reċiproku jiet hemmhekk ħafna minn dawn il-prodotti huma eh, skont standards internazzjonali u għedin jaħdmu tajjeb u aħna ma saqsejna ħafna wkoll l-istati membri jekk u ma jaħsbux li hemm xkil għal kummerċ u għall industrija intom tafu koll li għal dawn it-tmien settijiet ta' prodotti daw jirrappreżentaw produzzjon produzzjoni ta' monta għal xi miljun euro kull sena u dan huwa parti żgħira ħafna tal-industrija u tal-produzzjoni tagħna u aħna ta saqsejna basta drabi l-stati membri u l partijin t-interessati fl-industrija. U ħatma tana t-weġiba, u aħna dan l-axħar u kol preparajna għadin il-revizjoni illi anka s-senjura Weisberger referita Italia. għaddin li preparaw revizjoni ta' direttiva MID u naħseb li tiftakru li l-Parlament talbu li sir din revizjoni u din kienet integrata wkoll fid-direttiva fejn nifissa, u nħan u ukoll li prezentaw rapport sa April tas-sena 2011 li aħna nistgħu naturalment nirrappreżentaw kol ċertu proposti jekk ikun meħtieġ aħna f'Lulju diġà anzi konna rġajna saqsejna li l-istati membri jekk huma jistgħu jgħidulna jekk jaħsbux li hemm xi xkil għal kummerċ li jista' jkun konsekwenza tal-proposta tagħna aħna li qed nagħmlu sabiex nagħmlu revoka ta' din id-direttiva. Aħna tlabnjom sabiex jibatulna informazzjoni sa' 13 ta' settembru, sissa ħana marċivajna lebda tweġiba konkreta minna ħata lebda stat membru, ġifiri l-ġemalja li ġeja meta jkollna evalwazzjoni ta' impatt f'dan il-komitat tal-proposta tagħna kun nista' ninformakom sa' dakinhar jekk forsi kien xi stat membru li batinna xie informazzjoni li tista' twassalna għal pass li jmiss sabiex aħna niproponu din il-miżura fil fat Aħna lestin niproponu dan fil-Konsil, però jekku kunem hemm provi ġodda aħna ħankunu lesti illi nieħdu konsiderazzjoni din l-opinjoni illi hija mistennija li tkun implementata fis-sena 2011 aħna din nippreparaw kull pass li jista' wassalna għal din il-miżura. Aħna din nippreparaw ukoll evalwazzjoni tal-impatt impatt, ħalli bekk ħana nkun nistgħu nippreżentaw lilkom dan ir-rapport u naraw ukoll li nieħdu konsiderazzjoni kull tip ta' proposta leġislattiva jekk hija ġustifikata mir-riski u l-xkiel li huwa preżenti kif ukoll mill-impatti possibbli kollha fuq is-suq intern. Ġifieri aħna nansibu xej stramba u jaħasra illi rappresentanza tal-prezidenza miex edha prezenti għawek u nittama li kunu għawek fil-qalimis minħabba illi huwa importanti. Issa naddi lura għal kontribut ta' Sinjura Gebhardt, għanna dan il-dokument li aħna siħullu dokument tal-elementi prinċipali dak kien ippubblikat f'Mejju u għabbażi ta' direttiva fil-fatt aħna għadin naraw li hemm bej 11 u 15 l-istat membru li huma favur ir-revoka ta' din id-direttiva u hemm xi sitt bej 16 stati membri li jixtiequ li jkollna approċċ regolatorju għabbażi tal-istrumenti fuq dawn it minn proposti ta' direttiva. F'kull każ l-istati membri għandhom argumenti differenti, għandhom opinjonijiet differenti, ġifiri għawek aħna għanna rappresentata taħlita ta' pozizjonijiet u opinjonijiet, aħna nixtiequ li kolna diskussjonijiet oħrajn, diskussjonijiet twaqfu f'April ta' din is-sena fuq il-livell tal-grupp ta' ħidma tekniku u aħna qegħdin Eh, naraw li il-Presidenza Svediza ma taħsibx li dan huwa eh, suġġett ta' urġenza, nafu li dan mhuwiex suġġett ta' urġenza minħabba li m'hemm l-ebda problema marbuta ma' dan is-suġġett fis-suq u m'hemm l-ebda problema fuq l-ebda livell. Ġifieri fil-qafas ta' regolamentazzjoni aħjar u iktar simplifikazzjoni kien propost li aħna neħu dawn id-direttivi żgħar illi mhumiex aġġornati li huma diġà koperti Eh, li suġġetti tagħhom huwa koperti diġà permezz ta' standards internazzjonali u tjaħdmu tajjeb u aħna nafu wkoll li rridu nifukaw fuq il-problemi eżistenti, fuq l-ikbar problemi fis-suq intern. U aħna qegħdin nistennew li l-istati membri jibatulna aktar informazzjoni wara t-talba tagħna l-informazzjoni nittamaw li nkun nistgħu intukom iktar dettalji l-ġimgħa d-dieħla. U aħna daqsxejn xattiċi minħabba li ġimgħa qabel l-iskadenza li tajna lill istati stati membri għadna marċivejna l-ebda tip ta' informazzjoni. Aħna naqblu perfettament mal proposta li għamlet il-rapporter ġifiri li nipruvaw li nilqu ftejn mal-Kunsil, però il-Kunsil għandu juri daqxej ta' inizjattiva, rrit juri ehm, irrit jirreagġixxi u f'April tas-sena li għaddit aħna jom sabiex dan is-suġġett jitmexxa fuq il-livell tal-koreper minħabba li aħna dan is-suġġett iddiskutejnieh biss fuq il-livell tal-esperti għal din raġuni aħna għamilna proposta konkreta lil kunsell sabiex dan is-suġġett jitmexxa fuq livell għal ġifir fuq il-livell tal-koreper, però dan ma sarx għax aħna xtaqna li naraw anka fuq il-level politiku x'nista' jsir fuq dan is-suġġett. Nittamaw naturalment illi ikun possibbli illi nagħmlu dan aħna qegħdin dispożizzjoni wkoll tal-rapporters, tax-shadow rapporters u daw kollha li jixtiequ ehm, daqsxejn iktar ta' detta li nistgħu ngħinunkom u nittamaw li flimkien nilħu soluzzjoni tajba, naslu soluzzjoni tajba. U f'dak li għandu x'jaqsam ehm, l-adozzjoni ta' din id-direttiva jien ma nafx fil-fatt għalfejn il-Presidenza u l-Kunsil ma jixtruqux javanzaw fuq dan is-suġġett nittamaw li l-approċċ tal-rapporter ħal jimbotta daqsxejn l-affarijiet il-qoddim u nittamaw li bekk naħna nkun nistgħu nagħmlu daqsxejn ta' pressjoni ġentili fuq il-Kunsil sabiex inħeġġuhom ħalli ikomplu javvanzaw bil-progress illi sar sissa fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna, grazzi ħafna tal daqshekk sinċirmana magħna dwar is-sitwazzjoni eh, bħalissa dwar dan is-suġġett u nistiednek sabiex terġa' tkun hawnhekk eh, fil-preżentazzjoni tal-evalwazzjoni tal-impatt. Naf il-Kummissjoni kommissjoni kun interessat ħafna f'dan is-suġġett, jiena naħseb li l-implikazzjonijiet li inti preżentajt il-nawa illi il-mod ta' kif il-Kumitat tagħna ħaj jipproċedi u jekk aħna naqblu bejniet aħna mbagħad nkun nistgħu nimplementaw daqsxejn ta' pressjoni fuq l-istati membri fuq il-Kunsill sabiex huma jkomplu eh, javvanzaw daqsxejn fuq dan is-suġġett. Sinjor Gephardt xtaqt tintervjeni. Iva, jekk joġbok sur President, għandi mistoqsija. Nixtieq nkun naf jekk fimx il-Kummissjoni tajjeb minħabba li huwa importanti ħafna li jgħal nkun naf u nkunu ċari u qal fil-bidu tal-preżentazzjoni li aħna nistaw namlu ir-revoka ta' direttiva minħabba li nafu illi għanna l-prinċipju ta' għarfin reċiproku u dan japplika diġaw u jaħdem tajjeb. Issa jekk jiena fimt sew tajjeb għanna l-armonizzazzjoni, però il-prinċipju ta' għarfin reċiproku huwa bbażat fuq il-liġi nazzjonali dak li kienet jgħid ir tal-Kummissjoni jew le. Iva, huwa bażi ta' liġi nazzjonali u aħna għandna nimxu fuq l-istandards nazzjonali minħabba li l-liġi nazzjonali hija wkoll tapplika anke fuq il-livell internazzjonali ġifieri l-prinċipju ta' għarfien reċiproku jista' japplika anke f'dan il-qasam minħabba li aħna m'għandunajniex li kien hemm xi problemi kbar fis-suq eh, minħabba li huwa marbut ma' dan is-suġġett. Ġifieri iva qed għalik hija iva. Sinja Vice Gerber, tixtieq tikkonkludi kjoġbok? U qabel ma titkellem jiena nixtieq ngħid li timetable li inti proponejt li kienet diġa diskussa ma' segretarjat inna naħseb li hija timetable tajba ħafna u nistgħu wkoll nikkonfermalek li ħajkollok ħin allokat għad diskussjoni il-ġimgħa d-dieħla jekk jogħġbok Sinjor Weisberg. Iva, grazzi Sur President forsi nista' fil-qosor niġbor l-punti ewlenin l-onnet f'ħafna direttivi, fafna regoli bħal per eżempju dawk li huma dwar ċereali. Aħna nafu li diġa hemm leġislazzjoni dwar dawn l-osma. Umbat, jekk ikun hemm standards internazzjonali, aħna jistaw jkollna xi sviluppi fejn l-Unjoni Ewropea tkun rappreżentata fuq livell internazzjonali, ġifieri meta jkollna xi regolamentazzjoni internazzjonali jkun hemm standards internazzjonali fil-forma ta' regoli u jekk tiftakru wkoll il-mod ta' kif uh, issir organizzazzjoni inti trid tirrispetta dawn ir-regoli internazzjonali, però tista' tużhom biss fejn ikun possibbli għabbażi tal-regolamenti tas-sigurta u dwar il-ħarsin tas-saħħa. Ġifiri, sabiex niġbor punti ewlenin tad-diskussjoni li għadna kemm kellna jiena nista' ngħid illi aħna nappoġġaw l-idea illi aħna innaqs kemm jista' jkun il-burokrazija, però xorta waħda għandna nagħtu ħarsa aktar mill-qrib dwar kif aħna nistgħu nagħmlu dan ġifieri li naqsu l-burokrazija anka eh, dwar kif u x'ħan għamlu b'din id-direttiva u meta jkollna meta ma jkollniex direttiva jkun hemm regolamenti oħrajn li jkopru eh, is-sitwazzjoni u l-qasab b'mod komprensiv xi kultant. Jista' jkun li hemm il-possibilità li ssir revoka ta' xi direttiva b'xi u jkunu mibdula b'xi regolamenti oħrajn u jkun verament siwi jekk l-istati membri jibatulna l-informazzjoni, jekk jgħidulna li għandhom bżon ta' regolamentazzjoni aħna nkunu nistgħu nagħmlu reviżjoni tal-direttiva. Tal tal-MID u uh, nużaw standards internazzjonali u komparazzjoni internazzjonali sabiex aħna nimplementaw il-bidliet li huma tant meħtieġa. Issa jena naħseb ukoll illi hija sorprendenti ħafna li fil fat l-istati membri jilmentaw biss meta aħna Nidu niddeċidu li ħanamlu revoka ta' xi direttivi, però jekk nitolbon sabiex jipproponu huma xi tip ta' emendi għad direttivi jew xi regolamenti ġodda ħna qasbis nisimgħu minnhom min-naħa tagħhom. Però jekk ngħidulhom illi aħna fil-Parlament nixtiequ li huma joħorġu b'xi proposti konkreti, aħna rridu sempliċement nippruvaw innaqsu l-birokrazija kemm kemm jista' jkun. Aħna lantana huwa illi nipproduċu rapport illi eh, ikonna ħafna appoġġ għalih u nirringrazzakom ħafna ta' dan id-dibattitu. Grazzi ħafna tax-xogħol pen li qed tieħu inti u nistanu bil-ħarqa li konna diskussjoni aħna dwar dan is-suġġett. Mela issa nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna u dan u wassalna l-opportunità sabiex nikkonsidraw tlet opinjonijiet li ħanet tinres u li l-Kumitat tal-Ambjent dwar tlet proposti importanti ħafna li għandhom xjaqsmu mal-prodotti medicinali u għal beneficju ta' ħafna membri ġodda li jinsabu f'dan il-kumitat, nixtieq narrafkom li aħna għandna opportunità bħala kumitat illi aħna nibatu daw l-opinjonijiet f'dan il-każ għam lill-Kumitat tal-Ambjent illi bekk aħna nkun nistgħu nresqu ċertu punti speċifiċi mill-perspettiva tagħna bħala kumitat dwar drittijiet tal-konsumaturi u tas-suq intern u dawn il- um, kwistjonijiet u dan il-Kumitat tal-Ambjent u koll ħajkollhom xogħol importanti ħafna aħna rridu wkoll ninformaw lir rapporters tal-ambjent bil-fema tagħna ħalli naraw li l-opinjoni tagħna tieħdet in konsiderazzjoni. Nista' ngħidilkom issa rapporters ta' dawn id-dossiers illi dan mhix din mhix ħaġa faċli, però jirna xinna. Nishti niprefoni li konna bidla fl-ordni tal-kellima. Sur Korea jek tifem. L-ewel net jena nishti illi dwar il-prodotti medicinali huma soġġetti għal riċetta tat tabib nafu illi rapporter tal ħar tal-aħħar mandat tal-parlament aħna konna f'temna illi naħtru żewġ rapporters u rapporter qabel illi jaħdem ma' rapporters oħra jgħinu naħseb li huwa tajjeb ħafna li għandna issa eh, s-Sur Korea illi jgħat juhu eh, il wol tal- Ta' dan xo Sur Korea jekk joġbok taqbel illi s-Sur Buzoj issa jitkellem fuq iż-żewġ proposti U mbagħad nistidnek sabiex titkellem dwar l-opinjoni tiegħek. U wara ikollna diskussjoni fuq dawn l-opinjonijiet flimkien minħabba li madwar l-istess suġġett u għandna wkoll eh, l-istess rapporter tal-IPP għazzewġ żewġ proposti u għanna u koll ehm, il-Sinjura Bassas li ehm, Bastos illi u kol ħatkun rapporter dwar dan is-suġġett u nimxu b'dan il-mod. staqblu. Tajjeb, mela l-ewwel nett nistieden l-sur Buzoj, mbagħad is-sur Korea, u mbagħad ix-shadows ta' gruppi politiċi oħrajn jixtiequ jagħmlu kontribut. Sinjura Vice Gerber naħseb illi tixtieq tagħmel kontribut u għandna rappreżentant tal-Kummissjoni Sur Fearing qiegħed hawnhekk jixtieq jitkellem tajjeb u mbagħad ġifieri jkollna l-Kummissjoni li tista' tikkummenta dwar dawn il-proposti. L-ewwel net is-Sur Buzoj. Grazzi ħafna Sur President, aħna diġa kellna l-opportunità sabiex niddiskutu dan is-suġġett anke f'dan f'din il-leġislatura, allura minix ħanoqgħod nidħol fid-dettalji jien kont diġà preżentajt, però jiena nixtieq infakkarkom fuq xi xinija l-proposta. U nixtieq nipproponi wkoll uh, timetable u nara jekk il-kollegi jistgħux jaqblu dwar dan aħna diġà uh, konsultajna mal-advisors politiċi dwar dan il-konċett. Issa nafu li għandna dan ir-regolament u din id-direttiva li qed timponi proibizzjoni għal reklamar għal mediċini li huma soġġetti għal riċetta tat-tabib. Però l-leġiżlazzjoni għandna bħalissa ma tinkludix il-dispożizzjoni dwar l-informazzjoni tittenata dwar il-mediċina u eh, u din l-informazzjoni dwar il-mediċina hija projbita. U eh, din l-informazzjoni dwar il-mediċina ma twaqqafx dawn dispożizzjonijiet ma jwaqfux illi l-istati membri jgħatu informazzjoni dwar il-medicina jekk jixtiequ għandna situazzjoni sa fejn għandna kumpanija tal-farmaceutiċi li qed bih l-istess prodott f'pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea u tista' tagħti xi ftit informazzjoni dwar il-prodott f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea ma tistax tagħti l-istess informazzjoni f'pajjiżi ieħor tal-Unjoni Ewropea. U l-Kummissjoni proponiet illi nintroduċu armonizzazzjoni f'dan il qasam u nistabbilixxu regoli ċari dwar kif il-pazjenti jistgħu jiksbu informazzjoni dwar il-prodotti li huma soġġetti għal riċetta tat-tabib. Jiena nemmen illi iċ-ċittadini kollha tal-istati membri kollha għandhom jibbenefikaw mill-istess informazzjoni ta' kwalità tajba dwar daw il-prodotti ta' mediċina. Aħna nisridu nammettu wkoll li illum il-ġurnata għanna pazjenti li qed jippruvaw isibu iktar informazzjoni anka permezz ta' mezzi differenti, mezzi ġodda bħal l-internet. Iżda fl-internet hemm informazzjoni li mhijiex uffiċjali u għal din raġuni il-pazjenti jistgħu fil-fatt ikollhom informazzjoni ma tkunx ta' kwalità ma tkunx informazzjoni vera dwar din dawn il- prodotti medicinali. Jiena naħseb ukoll li għandna nżommu din il-projbizzjoni illi jsir reklamar fuq prodotti illi huma soġġetti għar-riċetta tat-tabib. Aħna ma rridux naraw reklami f'dan il-qasam u dwar dawn il-prodotti sex sensittivi u aħna ma nixtiequx li nimportaw din it-tradizzjoni li ssir fl-Istati Uniti u naħseb li din it-tip ta' tendenza żgur li mhix ħajkun ma tkun ta' benefiċċju għall-Unjoni Ewropea. Però jiena nixtieq ngħidilkom illi nistgħu aħna ntejbu l-proposta tal- tal-Komissjoni tal um, ħalli aħna jkollna regoli iktar ċari dwar kif aħna nistgħu nagħtu informazzjoni lil pazjenti. L-ewwel nett aħna rridu nriftehmu dwar x'numa l-prinċipji ġenerali. Aħna rridu nsommu din il-proibizzjoni li natu informazzjoni fuq mezzi tax xandir, fuq ir-radju, fuq televiżjoni dwar dawn il-prodotti mediċinali, però fl istessin rridu nħeġġu il-publikazzjonijiet u anka publikazzjonijiet fuq l-internet, fuq eh, sit tal-internet. U rridu naraw ukoll kif nsibu soluzzjonijiet għan nies li għandhom diżabilità u għan nies anzjani minħabba li huma forsi m'għandhomx aċċess għall-istess mezzi tax-xandir bħal ħaddieħor, pereżempju għan nies anzjani huma mhux dejjem kolom aċċess għall-internet minħabba li mhux ħafna mill-anzjani għandhom aċċess għall-internet. U għadin raġuni aħna rridu nsibu soluzzjoni oħra ħalli naraw kif aħna nistgħu nżommuhom informati. U barra minn kiena jiena naħseb ukoll illi għanna nistabilixxu regoli ċar dwar l-informazzjoni tista' tkun ippubblikata fuq l-internet. Il-Kummissjoni diġà tipproponi xi regoli, aħna diġà għandna xi ftit proposti sabiex intejbu l-approċċ tagħhom u jiena naħseb li jekk aħna jkollna regoli ċari illi permezz tagħhom aħna jkollna eh, sistema ta' permessi li jistgħu jinħarġu u anka sistemi ta' kif il-konsumaturi jistgħu jkollhom iktar eh, informazzjoni dwar dawn il-prodotti medicinali naħseb li bekk aħna nistgħu nofru li ċittadini Ewropej informazzjoni neutrali u informazzjoni korretta dwar dawn il-prodotti. Issa nixtieq illi nipproponilkom timetable u ha, issa ħanitlob li jintom tappruvaw din it-timetable. Minnaħat tal-kollegi tiegħi speċjalment is-sur Korea da Campos u s-sur Bastos. Jiena niproponi li ikonna l-obbozzi ta' l-opinjonijiet fl-4 ta' novembru Unbat ikonna l-emendi fil-11 ta' novembru nikkonsidraw dawn l-emendi fl-ewwel ta' Diċembru nivotaw fil-Kumitat fit-tieni ta' Diċembru nżommu f'moħħna li aħna fil-Kumitat nkuridu kol wkoll dwar dan il-rapport fil-25 ta' janar ġifiri jekk kollox ħajimxi skont dan il-pjan u jekk kollox jimxi sew, forsi fi frar jew nkella fil-bidu ta' marzu aħna nkunu nistgħu nivutaw dan ir-rapport fil-plenarja. Nirringrazzjak ħafna Sur President, naf illi din hija tielet darba li jiena ppreżentajt dan ir-rapport u għalhekk ma xtaqx nidħol f'ħafna dettal, però jekk hemm iktar mistoqsijiet, naturalment jiena lest illi nipprova nweġibkom. Grazzi. Grazzi, grazzi ħafna, l net għal dokumenta ħedma ċar ħafna u tal-informazzjoni li samt maħna. Naħseb li anki eh, sur Korea de Campus ħadem għall-istess skadenza, l-istess skeda mill-Kumitat Envi. U n-nistidan għalek sur Korea de Campus. Grazzi, Sur President, l-ewwel qed nixtieq nirringrazzja lis sur Christian Buzoj għax-xogħol siwi li diġà għamel. L-ewwel nett nixtieq immur fuq il-kontenut ta' direttiva. Ħan nitkellem bil-Portugiż. Nixtieq nifraħ lis sur Buzoj Nishtiq nisħa illi lan ta' dan iż-żewġ dokumenti huwa il-ħolqien ta' struttura illi tippermetti li tingħata informazzjoni dwar prodotti farmaceutiċi lil pubbliku direttament. Hawnhekk qed nirreferi għal kumpaniji illi għandhom liċenzja biex idaħlu fissu prodotti farmaceutiċi. L-iktar hawnhekk qed nitkellem għal prodotti medicinali illi huma suġġetti għal riċetta medika. X'tip ta' informazzjoni? Iva, aħna favur illi nżommu l-projbizzjoni ta' reklamar diretta dirett fil-konfront tal-konsumatur. Il-Kummissjoni tiġġustifika l-emenda tar-regolament l-ewwel qabel kollox permezz taħtieġa li tarmonizza l-aċċess għall informazzjoni f'diversi stati membri li bħalissa mhuwiex ugwali. Dan diġà semmejnieh hawnhekk. It-tieni ħaġa irridu ikun il-prinċipju ġenerali tas sovranità tal-konsumatur għaliex min hu informat huwa aktar sovran bniedem ma fżatt nofsu armat u ħadd aħjar mill-produttur jew il-kumpanija tal-medicina ma tista tagħti informazzjoni eh, aħjar lill-konsumatur. Imbagħad irid nżommu f'moħħna wkoll informazzjoni disponibbli fuq l-internet li tinsab kullimkien. Rridu kemm aktar regolamentazzjoni minnaħa tal-Istati membri illi jirregolaw jikkontrollaw il-kontenut tal-websites tal-internet. Issa, il-pozizjoni tal-Kunsill jew inkella tal-maġġor parti tal-Istati membri, għalmenu taħt l-aħħar precedenza, eh, dik ta' qabel dik Zvediza kienet kontra il-regolament għal istejt illi jekk ma nistawx nilħu l-anijiet illi għanna li hemm eh, divergenza kbira bej l-informazzjoni u l-reklamar. U memx distinzjoni ċara. Regolament jista jiġi mdawwar b'mod faċli u għalhekk u awtoritajiet ġodda ta' regolamentazzjoni għal dastant aktar burokrazija. Dan jista' jagħmel ħsara lis saħħa tal-pazjenti dan għaliex titnaqqas l-abilità tal-tabib illi jinforma b'mod ċieraq l pazjent u għaparti minn hekk ikun hemm spejjeż żejda l-amministrazzjoni pubblika. Maġġor parti tal-Kunsill, delegazzjoni tal-Kunsill fit-28 ta' Mejju li għadda saħqet il-proposta ma kienieċ xierqa għaliex ma kienitx tiggarantixxi informazzjoni eh, sħiħa, kompleta lanqas informazzjoni xirqa. Tifiri tip ta' informazzjoni illi ma kienieċ reklamar. Din hija fażi xi ftit eh, sensittiva, xi ftit delikata. U jiena nixtieq nippreżenta dawn il-punti dubjużi tal-proposta l-ewwel ħaġa ma jidillix il-reviżjoni tad direttiva u ta' regolament huma Eh, xaħġa illi nistgħu nevitawhom. Skont l-opinjoni tiegħi hija xaħġa huma xaħġa illi ma nistgħux ngħaddu minnhajrhom. Iżda madankollu xorta nistgħu ntejbu l-proposta tieni ħaġa l-aċċess għall-informazzjoni min-naħa tal-pubbliku huwa fundamentali huwa wkoll importanti l-informazzjoni tingħata lit-tobba. Hemm eżempji ta' kif jistaw jiftemmu tajjeb il-produtturi tal-medicina, l-autoritajiet ta' regolamentazzjoni, il-tabib u il-pazjent. Għalek, dawn il-prattiċi illi nistaw namlu referiment għalihom. Ma dan kollu l-proposta tal-Komissjoni għadha ma garantix illi kunem eh, trasparenza suffiċenti f'dak li għandu x'jaqsam id-distinzjoni bejn ir-reklamar u l-informazzjoni. Għalhekk għandna ħidma twila d-dimna. Għanna żewġ opinjonijiet tassew differenti minnaħa dawk tal-maġġor parti tal-Istati membri u minnaħa l-oħra l-opinjoni pereżempju tal-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea l-argumenti tal-Komissjoni mhumiex kollha konvinċenti. Madonna kollu kif kont qed ngħid bħalissa f'dan il-waqt ma nistawx napprovaw il-proposta kollha tal-Komissjoni iżda jiena favur il-kalendarju, iżda nixtieq nipproponi diskussjoni ftit aktar maġla xi nofstanar biex eh, niddiskutu dwar suġġetti li tassew huma kontrastanti bejnietom u skont il-parir tiegħi u aħjar illi neżaminawhom xi ftit aktar. Grazzi. comprehensive view as well and, and I'm pleased that we now have two Grazzi għal prezentazzjoni li għamilt, kienet verament dettaljata u vera kontent li għanna żewġ rapporters ek Eh, intiżi fuq dan is-suġġett. Naħseb li jekk hemm mod kif nistgħu nimxu l-qoddim rridu naraw li nagħmlu negozjati fih dan il-kumitat. Jekk qed jinsistu madanakollu li żommu l-iskadenza sal-25 ta' jannar, irridu naraw hemm xqbil Mbagħad skont l-opinjoni u jekk niftakru l-opinjoni bejnietkom ir-rapporters u l-shadow rapporters tiddu taqblu fuq kontribut minn naħa ta' dan il-kumitat. Fi kliem ieħor ma naħsibx li neċessarjament għandna bżonn smih fuq skala kbira meta l-komitat MV jkun qed jagħmel l-istess ħaġa. Iżda naħseb li l-punti kruċjali huma dak li rridu eh, nwaslu l-konsumaturi u naħseb li għandna kontroll stretta ħafna fuq dak li għandu x'jaqsam mal-tfassil tad-dokument. Dawk huma xi ftit punti ġenerali minn għaj u naħseb li f'dan il-kuntest jekk inti s surbużoj u xadows jistaw jitkelmu mal-Kumitat Envi u jaraw kif ħaj komplu mimxu l-affarijiet u mbagħad jiġu jgħidulna jekk hemm qbil fuq skeda sodisfaċenti u fuq il-ħidma kemm tagħna l-kumitat tagħna kif ukoll tal-kumitat Envi bat nistgħu nimxu l qoddim fix-xogħlijiet tagħna. Ma kenniex ħafna shadows li ġew nominati iżda r-round ta' diskussjonijiet tissa ħa niftaħ diskussjoni għas Sinjura Weiser, Sinjura Fox u Rojtanova. Għalek nala l-lista ta' kellima, Sinjura Vajskova l-ewwel. Grazzi, nistkellem fissem il-PPE xina il-rapporter ta' din il-kustjoni. Huwa minnu li għanna nżommu dibattitu tagħna li għandu mal dawk il-suġġetti li għandhom xjaqsmu mal-kumitat tagħna. Ovvjament il-kumitat tagħna huwa l-kumitat ta' suq intern u tal-ħarsin tal-konsumatur u dan waqqasam kbir. U il-kumitat tagħna għandu ħafna responsabiltajiet f'dan ir-rigward. Nixtieq nirringrazzja lir-rapporter naħseb li eh, da kollha li ħadmu naħseb li kien eh, xogħol tajjeb ħafna, xogħol siwi u s-sardu naraw l iżvilupp li seħħu fil-kumitat MV. Hija kwistjoni wiesa ħafna u tant huwa hekk li hemm bżonn diskussjoni tal-punti ewlenin. Għalhekk nixtieq li nistiednu xi organizzazzjonijiet tal-konsumaturi għax l-ewwel taħdidiet li jiena kelli ħafna drabi kienu miftuħa fuq is-suġġett. Nixtieq nirringrazzja l rapporter għall-introduzzjonijiet rapporters għall-introduzzjonijiet dettaljati, iżda punt li naħseb li importanti ħafna huwa li iva kellek raġun sur Buzoj li bħalissa din il-kustjoni hija koperta mill fuq il-livell Ewropew minn projbizzjoni fir rigward ir-reklamar. Madana kollu il-kwistjoni tal-informazzjoni tiġi trattata mill-Istati membri b'mod differenti. Per eżempju, fl-Iżvezja hemm diskrizzjonijiet fuq l-internet li huma approvati mill-Istat biex jipprovdu l-informazzjoni għal konsumaturi dwar drogi u mediċini li għandhom jittieħdu iżda fl istati membri oħra m'hemmx aċċess għall-informazzjoni ta' dan it-tip. Naħseb li dan għandu jkun il-każ f'kull stat membru biex nkunu nistgħu verament nħarsu l-konsumatur. Mhux dejjem huwa eh, faċli li kollok aċċess l-informazzjoni bħala pazjent, hemm ħafna informazzjoni li hija disponibbli fuq l-internet iżda ftak li għandu x'jaqsam il-kwalità tal-informazzjoni hija eh, informazzjoni fqira ħafna. Tabib li jiena kellimt qal li għatta ħafna ħin biex jispjega lill pazjenti tiegħu li l-informazzjoni li jinsab fuq l-internet hija informazzjoni żbaljata u tista' tagħmel ħsara lill pazjent Jekk il-pazjent jista' jkollu informazzjoni ġusta mill-ewwel, il-ħin ta' trattament għal dal-pazjent jista' jkun imnaqqas b'mod eh, importanti. Ovvjament informazzjoni dwar il-forum ta' prevenzjoni iktar mill kura jistgħu jkunu utli ħafna. Ma rridux nimlamlu spiż żejjed fuq l-istati membri u fuq il-fondi u l-budgets pubbliċi tagħhom, iżda informazzjoni minn qabel għal konsumaturi u li nieħdu azzjoni ta' prevenzjoni hija xi ħaġa tajba hija tajba. Jiena naħseb li aħna rridu li ċittadini kunu kapaċi li jitkellmu u rridu li l-pazjenti jkunu jistgħu eh, resqu l-punti tagħhom jiena wkoll rrid nkun naf eh, x'mediċini hemm u jistgħu jkunu disponibbli fuq l-internet nittama li konna set ta' regoli jew ta' informazzjoni simili fil-Ġermanja bħalma hemm fl-Iżvezja. Ħafna eh, ħaddiema fil-qasam tal medicina għal tobba spiżjara, huma imħasba li jekk nipermettu l-informazzjoni nistgħu nkunu qegħdin indajfu il-proibizzjoni tagħna fuq ir-reklamar meta aħna nafu li naqblu u aħna favurija. Il-bażi ovvjament hija dejjem dwar dak li għandu x'jaqsam mal-manifattur huwa importanti wkoll li naqsmu l-informazzjoni Għalhekk hija importanti li jkun hemm armonizzazzjoni bejn l-ispiżjara u t-tobba biex naraw li ma jkun hemm l-ebda eh, xkil fl-informazzjoni l-konsumatur. Naħseb li dan l-aspett ta' kontroll u l-protezzjoni tal-konsumatur mhumiex dejjem qed jittieħdu bis-serjetà. Dak kollu li kelli ngħid fuq il-projbizzjoni tal-reklamar rridu nħarsu mill-qrib x'mezzi ta' xandiru ma tajbin biex ninwaslu l-informazzjoni, per eżempju televizjoni u forum oħra ta' mezzi ta' xandir. Pjattaforma tal-internet tista' tiddaħħal fis-seħ iżda jrid ikun hemm informazzjoni ta' kwalità u jrid ikun hemm ukoll kontrolli stretti. Naħseb li l-proposta hija waħda tajba li nieħdu l-pjattaformi eżistenti u nkomplu nibnu fuqhom. Bħalma qed fl-Iżvezja diġà għandhom pjattaforma tal-internet u diġa kellhom esperjenza eċċellenti biha. Għalhekk naħseb li din il-proposta tfisser li qed nagħmlu progress, progress għall konsumaturi tagħna. Naħseb li hija stramba li l-istati membri jgħidu li m'għandhom bżonn regoli, li m'għandniex bżonn regoli. Dan għaliex għaliex il-konsumaturi mhux qegħdin eh, qegħdin jinjoraw ir-regoli. allora ma nistax nifhem dan l-argument x'inhu. Għanna informazzjoni fuq l-internet iżda din informazzjoni mhux qed tiġi kontrollata, mhux qed tiġi testjata u għalhekk irdu nżommu f'moħħna li rridu nħarsu l-pazjenti u rridu niftakru wkoll li rridu kun hemm il-professjoni medika li tiġi mħarsa. Għalhekk nħarsu l qoddim bid-dibattitu l-kooperazzjoni hawn fih dan il-kumitat u ċertament ħanna mill almu tiegħi bħala membru tal-Kumitat Envi biex ikun hemm qbil bejn il-Kumitat tiegħi u l-Kumitat Imko. Is-Sur Njura Fox, Reuter u l-kellima li jmiss. Is-Sur Fox nilqaw biex jagħmel l-ewwel intervent tiegħu hawn fil-Kumitat. Grazzi, Sur President. Nixtieq nirringrazzja l-Sur Buzoj u sur Korea għall-ispjegazzjoni ċara ta' dawn il-proposti li nappoġġa bisħiħ Naħseb li huwa importanti li jkollna qafas għal provista tal-informazzjoni sabiex ikun hemm informazzjoni komuni fi dan is-suq intern, ħalli is suq intern jaħdem għal benefiċċju tal-konsumaturi. Jiena nappoġġa li nżommu l-proibizzjoni kurrenti dwar ir-reklamar tal-mediċini li jirrikjedu il-riċetta ta' tabib iżda żewġ punti ta' tħassib li nixtieq ermakom. L-ewwel tħassib huwa l-approċċ ta' proibizjoni totali fl-industrija tal-medicina. Ma nafx jekk dinx din hijiex proporzjonata u demokratika fl-approċċ tagħha. Naħseb li peress li hemm ir-riskju ta' l-informazzjoni li ma tkunx konformi nixtieq nistaqsi l-rapporter jekk dan l-approċċ huwa huwiex wieħed xieraq U t-tieni punt huwa li għandna ntejbu l-kontrolli għal riklamar tal-prodotti tal-medicinali din hija kompetenza nazzjonali fl-opinjoni tiegħi u ma nafx għandix namlu kontroll regolatorju fuq livell Ewropew. Naħseb li dan ikun aħjar jekk inħalluh taħt kompetenza tal-Istati membri. Grazzi, Sur President. Grazzi, nixtieq nikkonferma Sur Fox li inti tkun shadow tal-grupp ICR. E Tajjeb iċċarajna dan il-punt issa Sinjura Rojkova. Grazzi, Sur President. me segwitu għal dak li għal qabel nixtieq ngħid li bosta mill-Stati membri għandhom proibizjoni fis seħħ dwar reklamar tal-medicini li jaqgħu taħt is-servizzi pubbliċi Jiena nifhem li hemm ċertu tħassib dwar l-armonizzazzjoni forsi dan jista' jwaqqaf sistema li kienet qed taħdem f'xi stati membri iżda f'ċertu postijiet oħra stati membri oħra hemm sistema li diġà hija eżistenti. Irridu niżguraw li jkun hemm riklamar li huwa transkonfinali ikun ta' dimensjoni u ta' parametri Ewropej. rridu li l-konsumaturi jiddeċidu mhux il-politiċi. Dak li neħtieġu huwa li najdu iva. Aħna ma naqblux bir-reklamar totali f'dan il-qasam. Iżda naqblu mbagħad bl-informazzjoni xierqa u ġusta għall konsumatur għall pazjenti Il-koll nafu li l-linja gwida għal pazjenti huwa xi ħadd li jafdaw, jiġifieri tabib, xi ħadd li ħajkun l-aħjar gwida sabiex imexxihom matul l-informazzjoni kollha li jaħtieġu. Kwalinkwa informazzjoni dwar il-mediċini hija parti mill-stampa ġenerali kollha. Imbagħad hemm informazzjoni addizzjonali li jaħtieġu bħal pereżempju dwar in-nutrizzjoni għalhekk pazjent individwali li jieħu iktar minn mediċina waħda dejjem għandu jkonsulta espert fil-qasam il-kumitati tagħna u l-kumitat Envi għandhom jagħtu importanza dejjem aktar għal din il-kwistjoni biex bekk il-pazjenti jkunu jistgħu jisibu triqtom fis-sistema sħiħa. Jiena naqbel li ma', ma Sinjura Valberger, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam li nipprovdu informazzjoni għal pazjenti li huma titolati għalihom l-informazzjoni għandha tkun ġusta u xirqa u korretta u dan jaqa taħt il-kompetenza tal-fuljetti li jridu jkunu soġġetti għal kontrolli stretti. Dwar id-disponibilità ta' dawn il-fuljetti, ħafna drabi il-pazjenti kollom dawn il-fuljetti ta' informazzjoni għal mediċini iżda mbagħad jitilfuhom u għalhekk irridu niżguraw li l-fuljetti jkunu dejjem disponibbli. Dan huwa punt rilevanti ħafna. rridu nidistingwu bejn riklamar u l-informazzjoni. Ħafna stati membri jistaw jagħmlu xi definizzjonijiet iżda hija kwistjoni ta' definizzjoni. Rridu b'xi mod niddefinixxu r-riklamar u b'xi mod niddefinixxu l-informazzjoni li hija meħtieġa rridu noħorġu b'dawn id-definizzjonijiet u l-istemi kollha qegħdin jidħlu f'xulxin u dan jagħmel tajjeb għall-armonizzazzjoni. Naħseb li ninsabu f'pass qabel il-level ta' armonizzazzjoni u għalhekk aħna nistgħu nsawru l-informazzjoni kollha li hija utli għall pazjent iżda ma naħsibx li nistgħu mmorru tant il-bot li konna regolamenti li jkunu armonizzati. Taħt it-trattat tal Lisbona din mhix kompetenza tal-Unjoni Ewropea u xi wħud minn dawn l-emendi jistgħu imorru lil mill-kompetenza Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi, naf li intandek esperjenza f'dan il-qasam, u għalek, Signora Rojtova, kontent li għadawn Mana. Sur Pamanova, jgħamil l intervent għawek. Grazzi, Sur President, l għal net nishti nifraħ l-Sur Korea u Sur Buzoj għal xol si li għamlu b'dan id-dossier naf li ħajkun hemm żminijiet diffiċli minħabba diskussjonijiet ibsin, diskussjonijiet imqanqlin li kien hemm. Irridu naraw li jkun hemm il-projbizzjoni għaliex mhux qed nara daqstant kollaborazzjoni bej Digi Enterprise u Digi Sanko fuq dawn iż-żewġ proposti. Jekk li kieku għamlu dan, ix-xogħol tagħna kien ikun eħfef. Iżda jiena naqbel bisħiħ magħkom li rridu nibqgħu nżommu mal-kompetenzi tal-kumitati tagħna u ma morrux li lin mill-kompetenzi allokata lina. Rridu approċ pożittiv għal-kumitat imko u għalhekk għall-ewwel darba qed nitkellmu dwar il-konsumaturi fir-rigward prodotti medicinali u mhux għall-pazjenti. Irridu niċċaraw dan fir-rapporti tagħna għax dan jagħmel titjib importanti ħafna sabiex inkunu nistgħu E, naqdu s-servizzi relatati mas saħħa biex nkun nistgħu nħarsu il-konsumaturi u d-drittijiet tal-pazjenti. Barra minn hekk naħseb li hija komplikata ħafna li nsibu bilanċ bejn għażla informata u għażla moderata għal pazjent. Jekk il-pazjent jiena tabib mediċinali għalhekk għandu konflitt ta' interess, iżda jekk il-pazjent ikun kapaċi jagħmel għażla informata u ta' kwalità għalhekk m'għandniex bżonn ta' tobba. Naħseb li l-għana u lini għall-aċċess ta' din informazzjoni ta' kwalità u tajba hija li nippermettu li l-pazjent ikun kapaċi u preparat li jkollu informazzjoni addizzjonali mit-tobba. Irridu nqodu attenti li ma noħolqux Frankenstein bħal medna l-biraħ, u ħantikom żewġ eżempji biex intem. L-ewwel eżempju huwa mill-Polonja fejn hemm grupp ta' NGOs li qegħdin qegħdin jagħmluha ta' parsi li hemm mediċina partikolari l-insulina li qed toħloq il-kanċer. Dan mhux approvat xjentifikament iżda hija xi ħaġa li teżisti u l-assigurazzjonijiet tal-mediċina qegħdin jippruvaw joħorġu minn din l-idea qarrieqa. Tista' tkun informazzjoni li mhijiex preċiża u għalhekk irridu informazzjoni li tkun eh, motija b'mod ġust u bir-reqqa. Fir-rigward imbagħad il-kriterji ta' li għandna bżonn sabiex naraw is-sodisfazzjon li jkollu pazjent qabel minn stat membru għal ieħor. Hemm evidenza li kulħadd qed jipprova serra fuq xi tbassir li jagħmel iżda fl-aħħar mill-aħħar mbagħad ikollna ħerba sħiħa. Għalhekk naħseb li rridu nappoġġaw ir-rapporters tagħna u naraw kif nistgħu nappoġġaw il-Kumitat MV billi konna mendi tajbin fuq il-kwalità tal-informazzjoni kif ukoll għal mezzi ta' xandir u li nidentifikaw l-autoritajiet kompetenti li jkunu jistaw waslu l-informazzjoni xirqa biex nkunu nistaw imqabli, nkunu nistaw nqablu. Hemm xjenza li qed taħdem sew biex tipprovda din l-informazzjoni u nfakkar li DG Enterprise Nżommu dan f'moħħom u jieħdu l-esperjenza propju minn dawn in-nies li qegħdin ikollhom informazzjoni komprensiva. Grazie. Grazzi. Ma naħsibx li jintandek konflitt ta' interess, aħna kontenti li għandek l-esperjenza u jitamel tajjeb għad diskussjoni. Palissa qegħdin ftit wara l-ħin, skont l-aġenda, iżda naħseb il-rappreżentant minn DG Enterprise hija maħna u forsi jista' jikkummenta fuq dawn il-kwistjonijiet. Imbagħad ngħid nishtiq nara jekk is-sur Buzoj, is-sur Korea jistgħu jagħmlu xi stqarrijiet ta' eluq u nistgħu nimxu hekk. Grazzi, grazzi tal-li tajt l-opportunità li nesprimi l-opinjoni tiegħi. Hemm tliet punti illi aħna nixtiequ nagħmlu illi diġà tqajmu mill-membri hawnhekk. L-ewwel ħaġa. Proibizzjoni e, tar-reklamar fuq ir-riċetti tal-medicina. Din dem kienet hekk fil-leġislazzjoni Ewropea u mhux ser tinbidel. It-tieni punt huwa li fl-opinjoni tagħna regoli attwali mhumiex xirqa biex ikonna informazzjoni bilanċjata ta' livelloli li li tittinata l pazjenti għalhekk irridu naħdmu aktar f'dan is-settur u din hija l-idea wara l-proposta tagħna. Tielet ħaġa jiena sodisfatt u grat li l-kumitat wera timetable xi ftit ambizzjuża. Hemm xi punti ulterjuri oħra li semmew fostom proposta li apposta mill appoġġata mill-Kummissjoni kollha kif ukoll fost is-27 kummissarju u din il-proposta ġiet adottata mill-Kummissjoni u s-servizzi kollha tal-Kummissjoni. Dik hija l-ewwel ħaġa li xtaqt ngħid, it-tieni ħaġa. Jidheri li kien hemm x'inhu Il-fuljet huwa parti mill-proċess ta' awtorizzazzjoni ta' mediċina. Kull ittra illi hemm fil-fuljet ġiet eh, approvata mill-autoritajiet jew tal-Istati membri jew tal-Kummissjoni wara rapport dwar il-medicin l-Aġenziji tal-Mediċini. Jekk sirilhom xi bidla fil-fuljet tittaġa taqdim il-proċess ta' autorizzazzjoni anke n-numru tal fex Jekk dan jembidel kumpanija trid eh, tih l-autorità nazzjonali u jrid jgħaddim il-proċess ta' autorizzazzjoni. U deċiżjoni trid tinħareġ biex eh, jiġi stampat fuljet ġdid bin-numru ta' feks ġdid ta' fEX ġdid. Għalhekk qed naraw li hemm kontroll strett ħafna f'dawn il-fuljetti u dan huwa possibbli dan juri kemmu importanti kemm importanti din il-proposta. F'xi stati membri il-kumpaniji ma jistawx jitfaw il-fuljet fuq il-website tagħhom. Għaliex f'xi stati membri dak jista' jkun ksur tal-projbizzjoni ta' reklamar ma jizist l-ebda dokumenti ieħor illi huwa fundamentali daqs dan, iżda ma jistax jitpoġġa fuq il-website għaliex huwa eżempju ta' reklamar u dan huwa eżempju ta' kemm huwa importanti li aħna nindirizzaw l-qasam kollu tal-informazzjoni għal pazjenti u dan għandu jinkludi l-industrija Jina nirringrazzja l-kumitat tal-appoġġ tiegħu. Tajjeb, is-sur Buzoj u s-sur Korea jixtiequ jikkumentaw fil-qosor? Jiena naqbel ma ħafna mill-opinjonijiet ovvjament mhux ser ikun faċli biex dan ipoġġu fil-prattika. Dan għaliex nafu li hemm min qiegħed joġġezzjona fil-Kunsill. dan kollu jina xorta wahda naħseb illi dan huwa fatt illi rridu nisuħ fuq il livell tal-Unjoni Ewropea. Is-Sur Fox staqsa dwar jekk aħjar inħallu dan fil-kompitu tal-istati membri. Imma aħna għandna issu intern tagħna għandna l-istess mediċina li tiġi ċirkolata u tintuża fis-27 stat membru kollu. Mhux ġust li f'xi stati membri ċittadini għandhom aċċess għal ħafna informazzjoni, f'xi stati oħra huma m'għandhomx aċċess għal ebda informazzjoni. Jiena naħseb li nitrittaw din fuq livell Ewropew u għalek jiena nappoġġa f'dan ir-rigward il-proposta tal-Kummissjoni xi ħaġa li diskotejt mal-kollega tiegħi Sinjura Mandanova naħseb irid nagħmlu differenza bej kontroll stret u burokrazija żejda. Ovvjament irid ikollna kontroll stret dwar x'inhi website uffiċjali, dwar xi stampat. Iżda dan tassew irid ikun kontroll fuq l-informazzjoni u mhux joħloq burokrazija żejda li mhix tajba għal fornituri u għal ċittadini. Fl-aħħar jiena naqbel ukoll dwar l-opinjoni li aħna rdu niffukaw dwar l-aspetti tal-konsumatur u dawk ta' suq intern. Mhux faċli li wieħed jiddiskut il-proposta kollha għandna xi tobba u Sinjura Vortovor, jiena wkoll studjajt il-mediċina Sinjura Rojtova iżda irdu nifokaw fuq l-iskop ta' dan il-komitat. U nishtiq nitkellem ma' Sur Korea de Campus fil-jiem li ġejjin, x'naraw nistgħux nipposponu id-data ta' skadenza. Iżdek il-komitat jibqa' jisħaq illi kollu l-vota ħari fil-25 ta' jannar, naħseb illi din il-timetable trid tkun dik illi għandna nadottaw grazzi. Sur Korea. Grazzi, Surċer hemm żewġ elementi minn dawn id-dibattitu illi naħseb illi huma ewlenin. Huma ewlenin għal din il-kwistjoni li għandna llum qudiemna l-ewwel ħaġa l-informazzjoni, mhux biss hemm kontrast eh, Iżda wkoll eh, fl-informazzjoni nifisa hemm informazzjoni tajbu, informazzjoni ħażina. F'dik għall-ħażina jista' jkun hemm informazzjoni illi tqarraq dak li jkun jew informazzjoni mhuwiex ġenwina u għalhekk aħjar natu definizzjoni aħjar tal-kunċett ta' informazzjoni, apparti minn hekk ħafna fid-dibattitu jitkellmu dwar e, minnu responsabbli li jipprovdi informazzjoni. Ovvjament fl-aħħar mill-aħħar kollox iwassal għall-informazzjoni li tingħata minn dawk li għandhom il-permess li jdaħlu fis-suq prodott mediċinali aħna ma rridux noħolqu burokrazija żejda. Iżda, e, Ovvjament, hemm il-ħtieġa li niffinanzjaw l-Awtorità ta' Regolamentazzjoni Nazzjonali u dak kollu illi jġib miegħu responsabilità akbar għal min pereżempju jagħti il-permessi, il-liċenzi u min jipproduċi il-prodotti mediċinali għalija din hija xi ħaġa fundamentali. Grazzi. Issa, nixtieq nirringrazzja l żewġ eh, rapporters u dak kollha li taw il-kontribut tagħhom naħseb li kena skambju ta' informazzjoni tas-sew tajjeb tas-sew imqanqal. Dak li nixtieq nissuġġerixxi issa huwa li kena diskussjoni dwar it-timetable u dwar il-qalba ta' dan il-komitat fejn irrid jagħmel impatt. Nistiq nissuġġerixxi sur Bużoj u sur Korea illi jekk forsi tistgħu tiltaqgħu ma' shadows fil-jiem li ġejjin u aħna nkunu nistgħu nagħtuk punt e, spazju qasir f'nar it-tlieta il-ġimgħa d-dieħla biex nikkonfermaw il-timetable u nikkonfermaw l-approċċ tiegħek e, dwar dan u l-oqsma kruċali fejn tixtiequ li jiffoka l-kumitat u xi appoġġ ieħor forsi tkunu teħtieġu, pereżempju dokumenti ta' briefing. Jiena naħseb li jkun siwi li aħna naġixxu b'dan il-mod. Jekk taqblu ser intikom punt qasir biex t-rapporta tirrapportawna fis-6 eh, ta' Ottubru nhar it-tlieta. Tajjeb għalik dan iwa, grazzi. Din ninsabu ftit lura. ura inqasar id-diskussjoni, iżda nishti li nlestu x-xogħol tagħna sa nofsijek u possibbli. Nixtieq ngħaddi l-opinjoni oħra importanti li Sinjura Bastos ser titkellem dwara. U din hija dwar eh, il-prodotti medicinali falsifikati. Kif semmejt kollega ieħor tagħna għamel bosta xogħol fil-kumitat preċedenti u għandkom id-dokumenti ta' briefing biex konftit ftit f'liema direzzjoni ser nimxi. Nishtiq nistiden is-Sinjura Bastos biex titkellem iżda qabel min huma shadows li jixtiequ jagħtu l-kontribut tagħhom. Sinjura Paldenova, l-Alde, Sinjura Vajla. Xi gruppi oħra li sijar? Is-Sur Fox. Signora Rula? Le? Mem labda gruppi ieħor? Tajja wis? Is-Signora Bastos. Signora Vajla, Signora Parmanova u is-Sur Fox. Jina naħseb illi kommissjoni u kol ser titkellem, il-Senjura Bastos. Grazzi, Sur President. Ser niprofa nkun kemm jista' jkun fil-qosor. Anke jekk dan huwa suġġett eh, xi ftit sensittiv. Ser ngħid l-istorja wara din il-proposta din l-emenda tad-direttiva marbuta ma' ċirkostanzi li nafuhom sew. L-ewwel element huwa li din il-proposta ta' emenda hija ġustifikata għaliex fl-Euro, fl-Unjoni Ewropea għaw eh, tkabbir ta' żieda ta' prodotti medicinali li qegħdin jiġu falsifikati. Il-proposta attuali hija dwar dan, apparti minn hekk dawn il-prodotti medicinali falsifikati spiss ikun fihom sustanzi ta' kwalità ħażina ħafna. U dawn ikun jew sustanzi attivi jew sustanzi mhux attivi, jew inkoll inkella jkunu f'doża ħażina u din teddet il-saħħa pubblika u s-sigurtà tal-pazjent tpoġġi taħt id-dida wkoll il-fiduċja tiegħu fil-prodotti mediċinali u il-produtturi tal-mediċini. Din għalhekk hija importanti nikkonsidraw f'dak li għandu xaqsam l-opinjoni pubblika u il-klassi politika nixtieq ngħid illi definizzjoni tar-riskju ta' falsifikar tal-prodotti medicinali issa nbidel għaliex in-numru ta' falsi prodotti falsifikati hija dejjem jiżdied. Għalhekk is-sitwazzjoni issa hija aktar ta' tħassib. Din ukoll tpoġġi f'riskju il-fiduċja illi l-konsumaturi għandhom fil-produtturi tal-mediċini. Ta Din il-kustjoni tista' tiġi mqabla mal-kriżi tal-ikel li kienem fi snin design, fi disajnijiet u għonek minix nesaġera, kif kont etnejt sur president diġajm dokument illi ġi prezentat mill-onorevoli Angelakas, rapporter preċedenti illi kien fassal l abbot ta' dokument illi kien jaqbel ma' proposta tal-Kummissjoni u kien jisħa illi l-emenda ta' direttiva attwali kella tkun diretta mhux biss lejn il-prodotti oriġinali. Iżda wkoll biex tħares il-privattivi u anke il-prodotti medicinali. Kienet tisħaq ukoll biex morru lilin minn dan. L-opinjoni tiegħu kienet tipprevedi wkoll il-possibilità illi niżguraw illi l-Aġenzija Ewropea tkun tista' hekk kif sar fl-Istati Uniti tħeġġeġ pajjiżi bħalma huma l-Indja u ċ-Ċina biex jaġixxu b'mod aktar effiċjenti. Jiena nixtieq nisħaq ukoll li mulan fundamentali tal-eżerċizzju attwali tal-emenda tad direttiva. Maġġor parti ta' delegazzjonijiet tal-Istati membri huma favur għal proposta attuali ta' emenda. Anke jekk hemm xi punti li jistgħu jiġu imtejba jew iċċarati, ikolli ngħid li hemm tliet pilastri ewlenin. Dawn it-tliet pilastri irdu naħdmu aktar dwarhom, iġifieri l-karatteristiċi tal-prodott, l-aqwa prassi ta' produzzjoni, Ġifiri li ninkludu kol l-informazzjoni l-autoritajiet kompetenti xi stati membri per eżempju ma favuri li kun hemm ambitu kamp ta' applikazzjoni li japplika lil għal prodotti medicinali kollha hemm eh, oħrajn li ma jaqblux ma dan. Irdu kon nagħmlu evalwazzjoni tal-ispejjeż hemm pozizjoni li hija dik li hemm nuqqas ta' definizzjoni ta' x'inhuma dawk il-prodotti mediċinali falsifikati. Il-Kummissjoni kompetenti il-Komitat kompetenti u l-Komitat Envi skont il-parir tiegħi naħseb illi irrit ikun hemm definizzjoni aħjar ta' prodotti mediċinali falsifikati. Din id-definizzjoni trid tiġi mfassla aħjar trid tiġi elaborata f'konformità ma' l-atturi tas fis-settur u l-esperti b'mod partikolari il-produtturi tal-prodotti medicinali, distributuri, l-autoritajiet fuq livell ta' stat membru u anke l-Aġenzija Ewropea dawn kollha jridu jikkontribwixxu biex eh, konna tifsira ġusta ta' dak illi nfissru bi prodott medicinali falsifikat. Pilastru ieħor iridu natuħ definizzjoni aħjar fl-ambitu tad direttiva attwali hija dik dwar l-atturi tal-katina ta' distribuzzjoni u l-aqwa prassi għad distribuzzjoni. Rridu ovvjament ninkludu id-distribuzzjoni bl-ingrossa u t-tixrid tal-aqwa prassi ta' importazzjoni u l-aqwa prassi ta' esportazzjoni. Diġa, tqajmu xi dubi marbuta mal-lista ta' sustanzi attiva għaliex 80 fil-mija ta' dawn is-sustanzi jiġu minn pajjiżi terzi. Jiġu l-aktar minn żewġ pajjiżi partikolari, iċ-Ċina u l-Indja. Fl-aħħar net qabel ma ngħaddi għal kalendarju li huwa previst biex nippreżentaw l-opinjoni tagħna nixtieq ngħid li l-qagħda tan-negozjati hija hekk l-istati membri kollha huma kuntenti b'din il-proposta attwali u hemm kunsens ġenerali fl-ambitu tal-grupp ta' ħidma. Huma wkoll jaqblu dwar il-fatt li hemm bżonn ta' azzjoni leġislattiva biex innaqsu r-riskju marbut mal-prodotti mediċinali falsifikati illi jinsabu fis-suq tal-Unjoni kif ukoll biex intejbu l-autentiċità ta' sustanzi hekk imsejħa attivi din hija kwistjoni politika kif kont qed ngħid u hija kwistjoni illi tolqot is-saħħa pubblika. Hija kwistjoni delikata u kwistjoni urġenti. Ovvjament hemm kwistjoni wkoll marbuta mal-ispejjeż għall-awtoritajiet kompetenti. Hemm ukoll ir-riskju li dawn l-ispejjeż wieħed ikollu jħallasu meta jiġi biex jixtri il-prodott mediċinali. Għalhekk dawn huma deċiżjonijiet illi ma nistgħux nieħduhom mingħajr ma nisimgħu l-esperti kollha fis-settur. Biex nagħlaq fil-qosor nixtieq ngħaddi għal kalendarju. Fil-plenarja eh, din ser tiġi diskuta diskussa fit-23 ta' frar. Il-prezentazzjoni tal-abbozz ta' opinjoni huwa previst għall-ewwel ta' Diċembru u skadenza l-prezentazzjoni tal-emendi huwa previst għal 11 ta' Diċembru. Nixtieq ukoll infakkar li rapporter kompetenti fil-Kumitat Ambjent hija l-onorevoli Mattias mill-Gwe li jien maħħa diġa kelli skambju ta' opinjonijiet dwar dan is-suġġett u relatriċi kompetenti, ir-rapporter kompetenti hija lesta li taħdem mill-qrib magħna biex niksbu l-aqwa riżultat possibbli. Ġifieri meta jintem dan ix-xogħol kollu? ikkonna xnatu garanziji lil pazjenti u anke il-produtturi ta' prodotti medicinali u l-opinjoni pubblika in ġenerali. Grazzi. Grazzi ħafna ta' dik l-introduzzjoni saqbel ma nistieden l kelli oħrajn nixtieq eh, ngħid li aħna konna ambizzjużi ħafna fil-fatt li provajna niddiskutu dawn il-proposti kollha dal ħodu għandna daqsxejn ta' problema ħabba li fil-nofsinhar sin kwart aħna stedinna l-Kummissjoni tiġi għawek sabiex tamna prezentazzjoni fuq l-scoreboard dwar is-suq intern. Is-Sinjura Xawda Mowsa jiena ma nixtiex li noqgħod nimponi kwestjoni fuqek minħabba innuqqas ta' ħin, però forsi jekk tista' tina introduzzjoni issa qasira, mbagħad forsi iktar tard ehm, nipprova nsiblek xi ftit ħin sabiex ikollna eh, diskussjoni dwar dan is-suġġett. Eh, naf li forsi inti xkuntanta dwar dan, eh, tgħid li mhix problema, grazzi ħafna, grazzi ħafna tal qed tifhimna daqshekk. Ġifieri issa nixtieq intik l-opportunità sabiex tintroduċi fil-qasir lill kollegi suġġett tiegħek. Allura issa nixtieq li nitlob lil Shadow Reporters għal din is-sinjura rapport ta' din is-sinjura sabiex ukoll jitkellmu fil-qosor ħafna fil-kontributi tagħkom minħabba li nixtieq ukoll li sur Fearing ukoll jikkummenta. Iva, nista nitkellem fil-qossor bla ta' xejn. Aħna naqblu perfettament f'dak li għandu xi lan prinċipali. Aħna naqblu wkoll fil-gruppi li dan il-kontribut għal pakket ta' prodotti medicinali għal iktar pakket importanti u forsi huwa l-inqas wieħed l-inqas eh, kontroversjali wkoll. Il-Kunsill mhuwiex kontra dan, il-Kunsill qiegħed jaqbel illi hemm bżonn li aħna nikkoreġu t-direttiva. U dak li ma nixtieqx huwa li l-proposta tal kummissjoni tkun middula. Aħna għanna jkollna standard minimu fir-riforma. Ma rajċ il-dokument tal-Komitat tal-Ambjent li kien prodott mir rapporter però anka nixtieq nara rapport ta' Sinjora Basta sali aħna ikonna ċansa biex niddiskutu dan ir-rapport fil-grupp tagħna. Il-proposti tal-Kummissjoni dwar dawn l-emendi huma eċċellenti jina għandi dawn fil-paġna 5 fil-verżjoni bil-Ġermani su qed jingħata u wek li l-ispezzjonijiet għandhom jistitu il-produtturi il-trasparenza ta' dawn il-rizultati ta' ispezzjoni għandhom ikunu ċari inkluż fil-pubblikazzjoni jiena naħseb li dawn il-proposti kollha huma proposti eċċellenti. ħol jiena nixtieq niddiskuti mal-Kummissjoni mhux neċessarjament illum, però nixtieq nkun naf minn fejn ġew dawn iċ-ċifri fl-istudju tal-impatt. Naħseb li jkun interessanti ħafna għalina l-Parlament sabiex narawhom daw ir-riżultati. iċ-ċittadini għandhom iktar stennijiet u nafu li kollox kien evalwat tajjeb ħafna qabel ma jitpoġġa fuq is-suq fil-fatt u kull bidliet illi saru fil-mediċina għandhom iwaslu għal sanzjonijiet kif ukoll għal proibizzjoni ta' dan il-prodott milli jitpoġġa fis-suq anke prodotti folot għandhom ikunu projbiti. Ġifieri bażikament il-proposti tal-Kummissjoni huma eċċellenti ma nistax ma nixtieqx li dawn jitneħħew, però forsi dawn jistgħu jkunu iktar speċifiċi fil-ġejjin. Jiena nishtiq nkun naf ukoll meta aħna meta aħna ħanirċivu dan ir-rapport. Is-Sinja Pavanova. Grazzi ħafna, Signor President, Sur President. Dan id-dossier mhux daqshekk kontroversjali, però fajnejna jidher li huwa li jidher li tidher li hija proposta pjuttost superfiċjali u uh, fil-fatt jidher li m'hemmx kooperazzjoni bejn DG Enterprise u DG Sanko minħabba li din il-proposta qiegħda titkellem purament dwar miżuri amministrazzjonijiet sabiex niġġieldu kontra l-kriminalità organizzata. Rrid nkunu ċari li aħna din nitkellmu hawnhekk fuq kriminalità organizzata. Huwa prestiġu ħafna li aħna eh, issa nikkummentaw fuq il-mediċini forod u naf li kulħadd ħajkun Fafur li aħna għandna Nsolvu din il-kwestjoni, pero niddubita jekk aħna aħniex qed nitkellmu fuq l-iktar punt importanti fuq l-iktar problema kruċjali aħna din nitkellmu fuq soq li ammontar 40 biljun euro illi huwa parti sostanzjali tal-budget tal-tabejn sena 2007-2013, allora rridu noqogħdu attenti ħafna issa dwar il-ġieda kontra l-miżuri kontra l-kriminalità organizzata hija importanti ħafna rridu naraw li din il-ġlida tkun ta' suċċess. Aħna nafu illi hemm tlieta bej ħames u ħamsa fil-mija ta' mediċini folot li għadin għaddejjin mill-kanali legali biex ngħidu hekk li suppost huma strettament kontrollati permezz ta' din l-emenda ta' direttiva l-95% eh, tal-mediċina falsa Ġeji minn mezzi u minn min kanali eh, illegali. Aħna għawek f'din il-kamra ippermettejna illi kunem aċċess tal-internet għal medicina. U issa li għet nitkelmu kol fuq il-generics u l-prodotti medicinali hemm xi wieħed fil-mija biss tal-generics li huma falsifikati. U hemm xi fil-mija tal-generics li huma qegħdin fis-suq prinċipali u ta' prodotti etiċi. Dak li ħajġi permezz ta' dawn il-miżuri amministrativi huwa li dawn il-miżuri ħajitħallsu minn xi ħadd l-ispejjeż iridu jitħallsu minn xi ħadd naturalment aħna eh, nafu li kull tip ta' ta' kontroll strett eh, li aħna nimponu fuq il-kumpaniji dan fl-aħħar mill-aħħar konsumatur ħajbati għax il-prezz ħajjiżdied tal-mediċina. Issa jekk aħna ħansidu dawn il-kontrolli stretti meta nafu li hemm wieħed fil-mija biss tal-prodotti li huma falozzina ma naħsibx din hija miżura illi hija effettiva f'dak li għandu x'jaqsam l-ispejjeż. Jiena naħseb ukoll li L-ewwel ħaġa hija li rridu nagħmlu ċara li aħna qegħdin nippruvaw nġildu l-kriminalità organizzata. Però f'dak li għandu x'aqsam is-sustanzi jiena naħseb illi aħna għanna rikunu responsabli għas sostanzi li għanna tinnużaw u anka għal miżur li għat nużaw. Issa dwar l-evalvazzjoni tal-impatt, kif għalet il-Sinjura Willer, jinkontent naħseb minn fejn ġeja din informazzjoni u għalfejn aħna għadin konsidraw illi Eh, daw l-oqsma tal-industrija, l-interess tal-industrija, pero m'aħniex għadin nikkonsidraw l-spejjes illi ħajkollhom maħassu il-pazjenti illi verament ħaj sofru l-iktar. Ġifir fil-ġejjin se jkollna evalwazzjoni tal-impatt, jekk iġobkom sommu f'moħħkom minn ħajħallas il-prezz saħħari. U eh, din hija l-opinjoni personali tiegħi, però anka l-opinjoni tal-grupp tiegħi li għanna ikollna u kol konsultazzjoni mal eh, mal DG Sanko u anka ma' reprezentanti tal-Komissjoni. Grazzi ħafna ta' dawk il-kommenti li verament kienu dettaljati u tajbin u aħna skulli għahna ħduhom in konsiderazzjoni. Ji kwestjoni li t-lemnu x'jaqsmu l-infurza naturalment huma iktar diffiċli minħabba li din tibqa' fidejn L-istati membri però forsi eh, rridu naraw jekk din hix kwistjoni illi aħna rridu ehm, indaħlu fl-opinjoni tagħna. Jien nixtieq li dejn hija sempliċement opinjoni. Issa għandna s-Sur Fox, is-Sinjura Rojtova, s-Sur Sartori li jixtiequ jitkellmu. sur Fox, kjoċbo, grazzi ħafna, Sur President, jina ħan fil-qossor, jina nappoġġa dawn il-proposti nappoġġaw wkoll il-fatt li l-Kummissjoni mhijiex ħat estendi din leġizlazzjoni leġiżlazzjoni u jekk din hija xi ħaġa li forsi tista' ssir fil ġejjini mhix problema però jiena nixtieq illi aħna ma ndaħlux regolamentazzjoni f'din il-proposta jina u koll nishtiq li nqodu attenti ħafna fuq l-ispejjeż illi ħajkunu imposti kemm fuq il-persuni tax-xabli kif ukoll fuq ċittadini u l-pazjenti tagħna. Anka dwar il-pakketti ta' din il-mediċina aħna rridu naraw illi anka f'dak li għandu xaqsam l-informazzjoni dwar is-sigurtà din tittentwera fuq il-pakket, però dak aħna rridu niżguraw illi meta il medicina terġa' jkollha pakket ġdid, aħna rridu naraw illi ikun hemm miżuri wkoll anka fuq il fuq il-prodotti li reġgħu kellhom xi pakket ġdid jiena ma naħsibx li għandna bżonn ta' eh, istituzzjoni indipendenti sabiex tagħmel ispezzjoni tal-permessi li nataw il-wholesale din hija xi ħaġa li titħalla fidejn l-istati membri. Grazzi ħafna jgħid il-President tal-fatt li daqshekk eh, tkellim daqshekk fil-qasir u nħeġġeġ il-kollegi l-oħra sabiex jitkellmu bħalek. Is-Sinjor Rojtu fak joġbok. Grazzi ħafna. Jidispeċin ħafna ma tantx għanna ħin u prova nżomm ma' żewġ kummenti. L-ewwel net aħna maħniex ħankun f'pożizzjoni li nżolvu problema kollha kemm jiena nilqa' il-fatt illi aħna introduċejna l-idea illi konna kontroll għal dawk illi qegħdin qasmu il-medicina minħabba li aħna nistaw verament nżidu il-fiduċja tal-konsumaturi minħabba li huma għandhom ikunu konvinti li jekk huma ħajixru minn ħwienet legali huma għandhom ikollhom magħhom mistriq illi l-mediċina li qed jixxu hija mediċina tajba. Aħna konna f'Antwerp u fil-fatt rajna kemm um, kemm hija diffiċli li nikkontrollaw il-frontieri interni. Jiena naħseb li it-tip għandu jisiru dan huwa propju l-messaġġ li aħna għandna nibatu mill-Kumitat tal-Imko u għal darbohra jiena nixtieq nappella għal fatt li għanna nżidu l-informazzjoni dwar dan is-suġġett u għandi mistoqsija għall kummissjoni Kif il-Kummissjoni taħseb illi aħna fil-fatt nistgħu intejbu il-kontrolli jew aħjar ħanejtek. Kif tista' taħdem meta ikun hemm ċertu eh, prodotti mediċinali illi jkunu trasportati ma jitpoġġewx fis-suq tal-Unjoni Ewropea, però ikunu qegħdin ikunu trasportati mill-Unjoni Ewropea u dan huwa propju jinnaħseb li jirrappreżenta riskju prinċipali forsi jista' ukoll eh, ikunu prodotti eh, folots ikun hemm il-possibilità illi jidħlu prodotti folots fis-suq tagħna minħabba li jkunu għaddejjin mill-pajjiżi tagħna tal-Unjoni Ewropea. Sinjor Sertori. Grazzi, Sur President. Ovvjament anka din il-proposta tal-Kommissjoni eh, turi pass il-qoddim meta mqabbel ma dak illi kellna qabel iżda jiena naħseb illi dan huwa pass il-qoddim xifti d-dajef meta mqabbel mal-ħtiġijiet tal-konsumaturi tal-Unjoni Ewropea li aħna rridu għom jena naħseb illi sakemm il-Kummissjoni mhux ser il-kuraġġ illi tipproponilna proposta illi turi l-traċabilità mandatorja tal-komponenti kollha tal-prodotti medicinali mill waqt illi daw jiġu prodotti sal-waqt illi dawn jiġu biex jimbijaw. Jekk dan ma jsirx aħna mhux ser ikonna trasparenza f'dan is-settur. Għalhekk ma nkunux kapaċi illi nħarsu drittijiet tal-konsumaturi hekk kif suppost aħna għandna nagħmlu. F'dan il-pass għadna ma wasanniex. Aħna nafu il-prodott medicinali huwa mamul minn bosta partijiet hemm daw kattivi u nafu illi dwar dan għatmemx m'hemmx kontroll reali f'dak li għandu xaqsam it-traċċabilità tiegħu u l-kontrolli tal-post fejn jiġi prodott. Skont jien dan din hija l-problema għaliex hija problema li tirrigwarda il-falsifikal tal-prodotti l-aktar faċil u wieħed jiskoprihom. Iżda għandax taqsam ukoll ma' nuqqas ta' kontrolli għal eh, prodotti medicinali illi jispiċċaw eh, u ma parti mill-katina tal-industrija tagħna. Din hija problema li rridu naffrontawha issa. Qegħdin naffrontawha u qegħdin naffrontawha b'mod xi ftit aktar dajjef mill-ħtiġijiet illi aħna għandna qudiemna, grazzi. I think I could, do you want to make a short contribution? I think we could fit you. titkellem fil-qosor mela li naħseb li għandna ftit ċans. Jiena Naħseb li il-kwestjoni tal-importi paralleli kienet diskussa bizzejiet. Jina naħseb li kien hemm xi wieħed mill-kelliema wkoll li qalet li hemm ħafna frodi minħabba xiri fuq l-internet. Jina naħseb li għandek raġun f'dak li qed, però f'dak li għandu x'jaqsam l-importazzjonijiet paralleli hemm radda ħafna iktar żgħira minn dak li semmejt inti. Mela, nixtieq ningrazzjakom il-kol tal-kontributi tiegħek u Naħseb li issa Mrs. Sinjura Bastos sabiex tiddiskuti ma' Shadow Reporter se jkunu jafu eh, xini din l-opinjoni. Naħseb illi nistgħu nużaw ukoll l-esperjenza li jinti kellek, ħalli naraw xinija x'taħseb li huwa l-valur miżjud is-surfiering, tixtieq ta' t-kommenti oħrajn? Grazzi ħafna Iva ħanitkellem fil-qosor. il kom ta' applikazzjoni tal-proposta. Il-medicina falsa taffetwa ħafna ħafna qosma liġi kriminali, il-qasam tad-dwana, trademarks. Pero għawek aħna għedin nifukaw fuq il-kummerċ fil- prodotti medicinali u l-produzzjoni ta' dawn il-prodotti u dan huwa qasam li armonizzat fuq livell Ewropew permezz ta' direttiva numru 83 tas sena 2001 u aħna ħsibna illi aħna nistgħu nifukaw ukoll f'dan il-qasam jekk nistgħu nsaħħu l-katina tal-marketing ħalli niskuraw li l-ingredjenti li hemm fil-prodotti mediċinali mhumiex elementi folozz. U uh, Għalhekk aħna nafu illi dan huwa suġġett li kopri ħafna qsma differenti. U aħna din kopri wkoll il-qassam tal-ġiżlazzjoni tal-prodotti sadwar l-ispejjeż aħna nixtiequ nqablu l-ispejjeż tal-proposta. U anka dwar l-ispejjeż Jena naħseb li ħajkonna problema u koll għawek bl-status quo minħabba li jista jkollna ma jistax ikollna idea ċara ta' kem hemm mediċini forod fis-suq U allura nkunu rridu naħdmu permezz informazzjoni li għandna bħalissa u naraw x'jista' jiġri jekk aħna ma nieħdu l abdazzjoni Dwar l-ispejjeż illi ħajżidu minħabba l-proposta aħna kkalkulejna dan b'mod preċiż ħafna u bbażi tal-kalkoli tagħna aħna għanna approċ bazzat fuq il-riskju anka dwar safety mark jina naħseb illi mux kull prodott medicinali għandu jkollu dan is safety mark ista sempliciment dawk illi jintaslu għabbaż ċertu kriterji ta' riskju. Ma ma tistax tuża brush strokes għal kull tip ta' prodott, però tittoqgħod attent ħafna ħalli tara jekk hemmx riskju marbut ma' dak il-prodott mediċinali jekk dan huwiex marbut eh, jekk dan hux qed iżid il-prezz tal-prodott speċjalment l-ispejjeż għal pazjenti jew għal ċittadini tagħna. U kien hemm punt ieħor dwar trasferiment tal prodotti medicinali tal huwa punt li importanti ħafna lina bħalissa l-leġiżlazzjoni tkopri biss prodotti medicinali li jistgħu jkunu impoġġija fuq is-suq tal-Unjoni Ewropea, ġifieri jekk ikun hemm container illi imur fil-port jasal fil imur fil-pont ta' Antwerp u minn hemmhekk imbagħad imur x'imkien ieħor, il-leġiżlazzjoni tapplika u aħna naħsbu illi dan huwa stabbilit u espliċitu fil-proposta tagħna li għandu jkun hemm ċertu kriterji minimi fuq il-kwalità tal-prodotti mediċinali li għandhom jinżammu minkejja il-fatt li dan il-prodott mhux jitpoġġa fis-soq tal-Unjoni Ewropea li qed sempliċement ikun trasportat mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb illi aħna għandna dan id-dmir f'dak li għandu x'jaqsam il-pajjiżi ta' destinazzjoni ġivi il-pajjiżi li qed jiżviluppaw u għandna nżommu f'moħħna wkoll li għandu għem kunem xie xi jistgħu jkun hemm xi diverżjoni, jistgħu dawn il-prodotti ma jastux fil-post destinatarju jista' eh, forsi fuq f'xi eh, pajjiż tal-Unjoni Ewropea u anke dwar il-xiri fuq l-internet il-proposta ma tkoprix ix-xiri u il-beħ tal-prodotti fuq l-internet. Hemm fil-fatt miljuni ta' spiżeriji fuq l-internet jekk inti tpoġġija fuq il-Google DM madwar xi 22 miljun link li tik il-Google u għanna situazzjoni per eżempju klassika fejn għandek eh, xi spiżjar fuq l-internet f'pajjiż terz li qed ibbieħ il-prodotti medicinali, il-medicina mingħajr riċetta tat tabib, mingħajr il-bżon li inti t-prezenta riċetta u din umbat tintbatlek anka fl-Unjoni Ewropea din din l-azzjoni weħida tmur kontra 15 xi 15 il-dispożizzjoni eh, tal-Unjoni Ewropea biex ma nsebbux dawk il-ġiet nazzjonali. Huwa diffiċli ħafna, ħafna, ħafna illi tikkontrolla dak illi hija jiġri speċjalment meta jintbatu bakketti minn xi spiżerija dubjuża eh, ta' xi pajjiż terzu din tintbat lill pazjent fil-Unjoni Ewropea il-pazjenti għandhom iżommu f'moħħu, għandhom iżommu f'moħħom li huma jkunu għadin jirriskjaw ħafna meta jixtru fuq l-internet għax jistgħu jixtru prodotti folot. Grazzi ħafna, naħseb li tinkopru ħafna punti importanti ħafna. U sur Rotova, palma rajtu tista' huma punti ta' interess ħafna. Jiena nikkonferma wkoll li naqblu mal iskeda tijak li jew koll marbuta mal-votazzjoni tal-Kumitat Envi li ħataġi xi żmien matul Marzu u April u għalhekk ħad l-ħin. Hemm xi punti oħra li tidu ddaħlu fid-diskussjoni? Ingrazzi sur President tal-li tajtni l-opportunità li nagħlaq id-dibattitu ser inkun fil-qosor ħafna il-kalendarju għalhekk ġie approvat ġi approvat bisħieħ. L-aktar f'dak li għandu xi jaqsam il-preżentazzjoni tal-abbozz ta' opinjoni li jumbassar għall-ewwel ta' Diċembru. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-dok kollha illi għamlu l-intervent tagħhom, illi għamlu l-kontribut tagħhom biex jagħtu valur aħjar l kontenut tal-proposta. B'mod partikolari eh, tinżon f'moħħi wkoll l-intervent ta' rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea il-kontrolli fuq l-internet u l-kontrolli tal-importazzjonijiet paralleli huwa ewlieni huwa fundamentali naħseb illi xi tweġibiet eh, għal dubji li tqajmu diġà ġew imwieġba dwar l-ispejjeż finali il-proposta l-emenda tad direttiva twieġeb dan eh, b'mod sħiħ Ovvjament ukoll m'hemm l-ebda dubju dwar il-fatt illi li nistabilixu min ser jerfa l-pis tal-ispejjeż fl-aħħar mill-aħħar huwa importanti. Dan huwa meħtieġ għaċ-ċittadin tal-Unjoni u wkoll għall-produtturi tal-prodotti mediċinali. Nixtieq u ukoll l-Kummissjoni Ewropea illi fl-intervent tagħha hija mamlet lebda referenza għal rikjesta li jkun hemm definizzjoni ta' xiġifieri prodott medicinali falsifikat. Nixtieq li l-Kummissjoni ċaranna għal ismis favuri li jkun hemm eh, tifsira eh, ta' xiġifieri prodott medicinali falsifikat. Grazzi. Tajbwiz, ħanippublikaw l-iskeda tiegħek Umbat kemm nikkonfermaw dak li għad qabel li naħqon daħluha qabel l-ewwel ta' Diċembru, ovvjament il-shadows ikunu involuti, imbagħad ikonna skadenza l-emendi sal-11 ta' Diċembru u l esta tal-emendi fil-25 ta' Jannar u votazzjoni fit-23 ta' Frar. Naħseb li din huwa mod xieraq kif nistgħu nimxu u forsi nistgħu niltaqgħu miegħek għad-diskussjoni flaqa li jmiss għax ovvjament l diskussjonijiet li għad iridu jsiru. Nistgħu ndaħluha fl-iskeda wkoll biex involvu wkoll shadows. Grazzi ħafna. Issa s-Sinjura Xeldemose bħalma qed qablet li titkellem ġimgħa d-dieħla, forsi tittamel introduzzjoni tal-dokument tiegħek issa. Kif trid? Ma nafx jekk hemmx mm, lokal fejn għandna nagħmlu dibattitu issa, fadal biss ħames minuti. Jekk il-lan tiegħek huwa li jkollna ħin allokat biżejjed il-ġimgħa li ġejja, mela nistgħu nistennu ġimgħa li ġejja. Grazzi ħafna, skużani, nirrixtieq niskuża ruħi għal dawn n-nies li ġew biex jisimgħu propju dan il-punt speċifiku iżda ħajkonna diskussjoni l-ġimgħa d-dieħla. Ħajkonna shadows kollha biex niddiskutu magħhom il-ġimgħa d-dieħla u kol nix infakkar il kulħadd li diġà ħdimna dwar dan il-punt fil-Parlament li għadda u produġajna opinjoni li qatt mantużat mill-Kumitat Envi għax qatt ma kien hemm proposta u għalhekk issanna l-kollegi li nistgħu naħdmu it-fit magħhom. Tajjeb, issa, issa nixtieq ngħaddi għall-ewwel iżvilupp ta' dan il-kumitat huwa l-ewwel rapport fuq inizjattiva propria ta' sessjoni ġdida ta' wara l-offsenar li ħajkollha x'taqsam mal l-scoreboard tas-suq intern. Nitlob il dawk li qegħdin joħorġu mill-kamra biex jamlu dan b'silenzju jekk jista' jkun. Nilqa l-Sinjura Van Balguj li dal-waqt se titkellem minkejja li dawn huma kmamar ġodda fejn qed ninsabu bħalissa b'teknoloġija vera tajba madana kollu l-screens huma tant żgħar monitors qudiemhom tant żgħar li eh, kien jeħtieġ li konna kopja tal-slides li għandkom suppost qoddimkom. Dawn huma karta ġejjin minn karta riċiklabbli u għalhekk qed inkunu nħarsu l-ambjent fl-istess ħin iżda l-menu mhux se nqabru l-vista tagħna. Ħannitkellmu dwar żewġ proġetti, waħda fuq ir-rakkomandazzjonijiet li l-Kummissjoni resqet f'Ġunju dwar il-ħidma tas suq intern mbagħad fuq scoreboard tas suq intern. Iżda l-kuntest għal dan huwa li l-koordinaturi qablu li nagħmlu rapport fuq inizjattiva proprja li tkopri dan l-aspetti ta' scoreboard ta' suq intern u jiena kuntent li nista' nilqa' lis-Sinjura Tun għal kumitat hija membru ġdid għax hija ġiet maħtura bħala rapporter għal din il-proposta. Ma nafx jekk se titkellem inti l-ewwel jew tagħmel kumment għalija xorta kif tippreferi inti. Sinjura Tun. Forsi l-ewwel prezentazzjoni aħjar, Sur President, x'taħseb? Taqbel? Tajjeb wisq. Ma ħallik barra mid-diskussjoni Issa raw il-sustanza tar-rapport ta' Sinjura Tun, iżda din hija orjentazzjoni sabiex nibdew il-proċess kollu tal-rapport fuq inizjattiva propria biex imexxu l qoddim Għandek ruol importanti bħala kap ta' taqsima tal-dipartiment tijak u naħseb li diġa binna mal-konsil, għalek nadilek il-kelma. Grazzi, Sur President. Għan introduċi il-rekomendazzjoni tal-Kommissjoni kif nistaw ntejbu il-ħidma ta' suq intern. Signora, l-onorevoli Sur Kazajs ħajtkellem dwar skorbor ta' suq intern. Għazzoċ prezentazzjonijiet, diġa għandkom l-slides d-dimkom u ħanet kommentaw fuq l-slides, ovvjament, b'mod aktar qasir, għax slides huma twal ħafna u jitlu fid-dettal ta' rekomendazzjoni. L-ewwel net għala l-Kummissjoni ħarġet din ir-rakkomandazzjoni. Dan għaliex bħalma nafu l-suq tal-konsumatur dan is-suq intern mhux qed jaħdem sew u għalhekk fi żmien ta' kriżi rridu nagħmlu l-isforzi kollha sabiex dan is-suq jaħdem tajjeb għal benefiċċju tal-konsumaturi, taċ-ċittadini u tan-negozji. U hija wkoll segwitu tal-punt di vista tal-suq uniku li ġi adottat mill-Kummissjoni u l-Parlament diġa ħareġ rizoluzzjoni dak iż-żmien. Aħna ridna li naqsu d-distak bejn il-potenzjal u realtà tas-suq uniku. Din ir-rekomendazzjoni għalhekk tipprova twieġeb mod dirett tal dawn it-tħassib kemm minn ħadar kummissjoni kif ukoll mill-Parlament. Hemm għaxar rakkomandazzjonijiet dettaljati li għandhom xjaqsmu man nuqqasijiet fit trasposizzjoni l-applikazzjoni u l-infurzar tar-regoli tas-suq uniku. Dan instab f'eżerċizzju li tas sħarriġ li kien hemm bejn l kummissjoni u l-Istati membri. Ħasibu wkoll fannes miżuri konkreti li l-Istati membri huma mitluba li jilħqu sabiex jintlaħaq l-anta rekomendazzjoni. U għalhekk aħna naraw kif dawn ir-rakkomandazzjonijiet jistgħu jimplementaw l-aqwa prattiki fl-istati membri u dan huwa kollu provdut fl-anness għal kull set ta' miżuri. Dar rekomendazzjoni hija akkumpanjata bejn ma' bżewġ dokument ta' personal mill-Kummissjoni x'qed tagħmel Kummissjoni għal ma l-istati membri, pal per eżempju dokumenti ta' ħidma, ta' soluzzjoni ta' problemi u dokumenti ta' ħidma juri stampa ġenerali ta' dawk il-networks eżistenti għal kooperazzjoni amministrativa fis suq intern il-Kummissjoni fassal sissa. Għal-Kommissjoni rekomendazzjonijiet huma kollha importanti u ħatarawhom fi slide kummenti fid-dettall Għan enfatizza madan kollu tlieta minnhom l-ewwel net rekomendazzjoni li ninformaw aħjar l-konsumaturi dwar id-drittijiet tas-suq uniku u l-opportunitajiet transkonfinali tagħhom. Il-miżuri proposti qegħdin hemm sabiex l-informazzjoni tkun aktar faċilment aċċessibbli għal sorsi nazzjonali u internazzjonali ta' informazzjoni għal konsumatur mbagħad anki sistemi ta' informazzjoni elettroniċi li hemm disponibbli. It-tieni rekomandazzjoni nixtieq nisħaq fuqha hija dik tal-infurzar fejn nistgħu insaħħu l-infurzar tar-regoli ta' suq uniku u nipromuovu mekkaniżmi li solvu l-problemi. Hawnhekk il-mużuri proposti huma li nassiguraw li alternativi li permettuna nifrankaw li jkunu sempliċi, jkunu disponibli għall-Istati membri u li jiprufaw, jiprofdu aċċess l-informazzjoni aħjar għal-konsumaturi. Fl-aħħar mill-aħħar it-tielet rekomendazzjoni li għal-Kummissjoni importanti ħafna hija rekomendazzjoni li nassiguraw nsaħħu l-koordinazzjoni tas-suq uniku u l-ħidma tiegħu fuq il-livell nazzjonali partikolarment bejn l-awtoritajiet fuq il-livell lokali, reġjonali u nazzjonali fl-istati membri. Il-miżura proposta hija li jkollna ħidma fuq dawn il-kustjonijiet tas suq uniku u nisiguraw koordinazzjoni fuq il-livelli kollha kif semmejt. U dan huwa punt li probabbilment ħaj kun man għal żmien twil għax huwa punt ta' tħassib bejn l-istati membri. Il-Kummissjoni ovvjament mhux qed timponi l-ebda obbligi ġodda l-Istati membri. Hija importanti ħafna li natu segwitu importanti għal dan u aħna qegħdin imbassru progress orga eh, proċess organizzat wara l-implementazzjoni tal-Istati membri u aħna għandna grupp ta' ħidma wkoll mal-Istati membri li jiltaqa b'mod regolari sabiex jeżamina kif kull rakkomendazzjoni tiddaħħal fis-seħħ mill-istati membri kollha. Fl-aħħar rapporter bħalmet il-Kunsill diġà ħareġ konklużjonijiet il-ġimgħa li għaddiet fuq din ir-rekomandazzjoni aħna nilqawa u nisħu l-importanza tal-implementazzjoni u l-segwitu sistematiku tiegħu. Aħna nilqaw ukoll l-appoġġ tal-Parlament Ewropew sabiex din ir-rekomendazzjoni tkun ta' suċċess billi tipprovdi l-konsumaturi u n-negozji l-opportunitajiet kollha tas-suq uniku. Grazzi. Grazzi, Signora Bromta, għal dik il presentazzjoni wisa tijak. Għanna wkoll il-konklużjonijiet tal-Kunsill li s-Segretarja tajqasam il-membri kollha sabiex ikunu jistgħu josservawhom. Il-proposta ġiet imnieda naħseb f'Ġunju sa fejna fin, u għalhekk ma kenniex opportunità li niddiskutuha s'issa. Naħseb li Signora Bjurling bħala President tal-Konsil ta' Kompetitività meta ġiet kellimna iktar kmini dan ix-xahar, irreferit mod speċifiku għal dan u kienet il-qofol tal konsil tal-Kompetitività f'Deċembru. X'inhu mal-għanijiet naħseb li din li l-koordinaturi jridu jindirizzawa x'ma ħafna ħin biżejjed għalina biex niddiskutuha issa u naħseb li xi wħud mill-punti, partikolarment dwar il-koordinazzjoni tas-suq intern, ġew koperti sew meta ltqajna mal-gvern Svediż il-ġimgħa li għaddiet u din hija xi ħaġa li nirreferu għaliha biex nkunu nistgħu nintroduċuha f'dan id-dibattitu. Irridu nippruvaw intejbu l koordinazzjoni interna kemm jista' jkun. Naħseb li l-aħjar huwa li nimxu issa għad diskussjoni tal-scoreboard tas-suq intern s-sur Kaxajs ħaj prezenta, mbat nistieden li sinjura Tun li tikkummenta u jkollna raw ta' diskussjonijiet mal-membri. Is-sinjura Rihe? jekk iġoba, dwar il-scoreboard tas-suq intern. U għadkom il-prezentazzjoni qoddimkom. Grazzi, sur President, sinjuri, forsi mhux kollentom intiżi mal-iskorbord tas-suq intern u għalhekk nixtieq ikolli issa l-opportunità sabiex nispjega fil-qosor x'inhu huma l-għanijiet ewlenin tal-iskorbord. L-ewwel nett nixtieq nisħaq għaliex bdejna din il-proċedura ta' monitoraġġ u x'iksibna sissa. U għalhekk huwa pjaċir għalija li namel din il-prezentazzjoni bħala l-awtur tal-scoreboard u l-għana u lini għalek ta' dan l-scoreboard huwa li żid eh, il-kuxxenza u l-arfin tal-konsumaturi u tal-istati membri fuq id-domin tat trasposizjoni għaliex fl-modi aħna rajna li ħafna mill-istati membri faċċaw diffikultajiet kbar sabiex jilħqu mad-domin ta' trasposizjoni u għalhekk għaxar snin ilu ddeċidejna li għandu jkun hemm monitoraġġ tal-prestazzjoni mod mill-qrib U billi ħriġna, billi nidu din l-scoreboard tej fis-sena, rridu natu stampa ġenerali dwar il-prestazzjoni ta' traspożizzjoni u nridu nħedġuhom sabiex ikomplu itejbu. Rridu kol nejnuhom sabiex ikunu jistgħu itejbu din is-sitwazzjoni u għalhekk il-mira tagħna ta' udjenza huma l-istati membri u l-amministrazzjonijiet nazzjonali Għalhekk dan il scoreboard huwa dokumenta ħidma sabiex jgħin l-Istati membri jtejbu il deficit tagħhom. X'kienet is-sitwazzjoni meta bdejna bl-ewwel scoreboard fl-1997? Is-sitwazzjoni kienet li ħafna mill-Istati membri kellhom deficit qoli ħafna ta' trasposizzjoni li kien iktar minn 6% rib 7% ta' deficit u għalhekk aħna ħriġna il-scoreboard tas-suq intern fl-1997. Minn dak iż-żmien id-deficit mod permanenti naqas so u l-aħħar scoreboard li nħareġ f'Lulju din is-sena wera li għat-tielet tarba konsekuttiva kellna deficit ta' 1% biss. Dan juri li l-istati membri għamlu titjib enormi matul is-snin u il-monitoraġġ u kemm utli li jkun hemm monitoraġġ ġi konfermat is-sena li il-ġimgħa li għaddiet mill-konklużjonijiet tal-Kunsill. Għalhekk dun iksbu issa. Issa qegħdin f'deficit ta' wieħed fil-mija dan huwa tajjeb, jider tajjeb iżda l-istati membri għad fadlilom jonqsu d-deficit, naqsu d-deficit tagħhom għax għadu qoli xorta waħda. Xi stati membri disa membri fil-fatt għadhom wis lura billi kollom skor eh, għal trasposizjoni, per esempio l-Greċja edha l-aħħar fil-prestazzjoni għandha deficit doppju iktar minn 2.1% u dan huwa qoli wisq. Għalhekk 18 stat membru biss huma taħt il-1% deficit li hija l-mira li nikkonsidraw bħala raġonevoli Dan huwa titjib iżda l-implementazzjoni fil-waqt huwa biss l-ewwel pass. Għalhekk issa nixtieq nifoka aktar u aktar dwar traspożizzjoni xirqa għaliex jekk aħna noddu direttivi li ma ġewx trasposti kif ukoll direttivi li ma ġewx trasposti b'mod xieraq ikonna deficit li huwa kważi doppju ta' 2% ġifieri. Għalhekk għatfadlinna wisq distak fil-qafas legali u dan joħloq inċertezzi madwar is-suq intern kollu. Issa iffakaw aktar fuq traspożizzjoni korretta l-iskorbor qed jagħmel dan propju billi juri il-każijiet ta' ksur miftuħ bejn l-istat ma' l-istati membri konċernati u għatem wisq minn dawn il-każijiet ta' ksur illum il-ġurnata ma tantx rajna titjib kbir f'dan ir-rigward f'dawn l-aħħar ħames snin l-Italja għandha l-aktar mill-każijiet ta' ksur, mbagħad Spanja segwi u hemm għandna l-ewwel sfida, rridu naqsu din il-proċedura ta' ksur u ħafna minn dawn il-proċeduri ta' skur edin hemm minħabba traspożizzjoni ħażina jew inkella applikazzjoni ħażina tal-liġi tal-komunità. Għalhekk fil-ġejjieni aħna rridu nifukaw mod speċjali f'dawk loqsma fejn l-istati membri jidru li qegħdin jaffaċċaw l-aktar diffikultajiet. Aħna nimmonitoraw dan mod mill-qrib billi nejnu kemm jista' jkun lill-istati membri. Grazzi. Iva, nishtin ringrazzja s-Sinjora Prompt ta' Sinjora Redju ta' dawn il-kwistjonijiet, tal-li urewna bieċar dawn il-kwistjonijiet. Issa, nishtin nistieden il-rapporter dwar il-skorbor ta' suq intern biex tatina l-opinjonijiet tagħha dwar dan, ma nafxaw xie shadow rapporters, iżda eh, bazzikament jista jitkellem kulħadd. Grazzi, Sur President. Grazzi u kora rappresentanti tal-Komissjoni Ewropea ta' din il-prezentazzjoni u ta' rekomandazzjonijiet. Ovvjament, issu intern dan jinforza il-kompetittività tal-negozji Ewropej. Iġib ukoll inċentivi għall-investimenti barranija fl-Ewropa. U għandna bżonnhom bħalissa direttivi ta' suq intern huma importanti għal kisba tal-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn ta' applikazzjoni korretta għaliex dan jinforza drittijiet u jsaħħaħ id-drittijiet ta' ċittadini. Għalina huwa ta' importanza kbira u aħna natu attenzjoni kbira għal dan. Inti semmejt il-Kunsill tal-Kompetitività l-ġimgħa l-oħra hawnhekk l Brussell. Iva, jiena naqbel. Jina naqbel mal-konklużjonijiet ta' dan il-Kunsill. Ser ninsemmi tnejn minnhom. Dan jisħaq dwar eħtieġa li jkun hemm trasposizzjoni fil-waqt u koerenti u applikazzjoni kif ukoll infurzar tal-liġi tas-suq intern tal-Unjoni Ewropea u jisħaq f'dan il-kontest l-importanza tal-implementazzjoni sħiħa fil-waqt ta' direttiva dwar is-servizzi u wkoll jikkonsidra illi l-iskorbord tas suq intern huwa għodda importanti ta' monitoraġġ. Huwa jgħid biex il-Kummissjoni testendi il-varjetà ta' elementi u u ukoll kommissjoni biex tisħaq dwar l-importanza f'setturi speċifiċi. Aħna wkoll nilqaw dan u dwar ir-rapport hija dan huwa dokument interessanti ħafna u nittama li tkunu tistaw eh, toħti twila. L-scoreboard 19 issir darbtejn fis-sena u minkejja l-sfidi li għanna qoddimna dan juri suċċess ta' suq intern. Hemm tliet sfidi. Permettu li narġa' nisħaqhom. L-ewwel waħda hija id-direttivi illi 22% li għadhom ma ġewx trasposti u l-skadenza ilha li skadiet b'sentejn. Konsil ta' Barcellona waqqaf zero tolleranza dwar din id-direttivi, dwar l-infurzar ta' din id-direttivi. Hemm 14 il-stat membru li għadhom mhux in linea ma' dan it trasposizjoni It-tieni sfida. Din hija li l-istati membri kollha jridu jiksbu l-lan tagħna dak irid ikun inqas minn wieħed fil-mija hawnhekk din l-scoreboard għandna formazzjoni dwar disa stati membri illi ma rnexxilhomx jiksbu l-anijiet. U t-tielet sfida hija dwar il-konformità ma' leġislazzjoni fuq medja din hija 1.8% ta' direttivi ta' suq intern illi għadhom ma ġewx eh, trasposti bisħiħ jew b'mod korrett. Aħna rridu npoġġu attenzjoni tagħna dwar dan u grazzi tal-li inti sħaqta fir-rapport tiegħek fil-preżentazzjoni tiegħek. Ir-riżultat ta' dan iwassal għal frammentazzjoni ta' suq intern. Il-fattur ta' frammentazzjoni huwa dak ta' 6%, iġifiri, mit eh, direttivi tas suq intern mhumiex trasposti fi stati membri kollha. Dan jiġġenera eh, nuqqas ta' sigurtà legali u jwassal għal terf ta' opportunitajiet ta' ċittadini u għan negozji. Dawk il-pajjiżi fejn id-direttivi għadhom ma ġewx trasposti, is-suq intern mhuwiex xi ħaġa reali, xi ħaġa tanġibbli. Inti tkellem dwar il-ksur. Il-proċeduri ta' ksur. Hemm ħafna, hemm iżejjed, jiena nixtieq nisħa illi eh, f'dak is-settur li hemm l-iktar proċeduri ta' ksur huwa tassazzjoni u eh, l-Unjoni ta' Dwana. Daw jirrappreżentaw nofs il-proċeduri ta' ksur dini għalhekk sfida kbira li għandna qudiemna. Biex nagħlaq. Jiena nilqa rakkomandazzjonijiet li ġew preżentati mill-Kummissjoni eh, Ewropea, jiena nappoġġhom, jiena konvinta li hemm bżonn ta' taħriġ għall-uffiċjali għaliex dan jista' jwassal għal aktar riżultati. il reġislazzjoni nazzjonali trid tkun il-ħin kollu ta' skrutinju kif ukoll tittiġi meqjusa wkoll eh, il-każistika komunitarja. Irridu il Natu attenzjoni wkoll l solvit, il-network li solvi il-problemi. U jien biex jiġu implementati regoli tal-Unjoni Ewropea mill-autoritajiet pubbliċi. Dwar il-proċeduri ta' ksur u għattassew siwi illi nħaffu il-proċess li jiġu eh, solvu t-tilwim illi kunem għaliex dan jista' jwassal għal konsegwenzi serja ċittadini tal-Unjoni. E kif edna hawnhekk l-scoreboard trid tiġi żviluppata aktar bħala għodda li tejn lil dawk li faslu il-politika il biex huma jelbu kull xkil. B'dan ir-rapport aħna rridu natu aktar attenzjoni biex nikkomunikaw aħjar din l-iskorbord ta' suq intern. Il-Kommissjoni trid iżid l-aċċessibilità ta' din l-iskorbord għaċ-ċittadini. Trid iżid ukoll aċċessibilità għal partijiet interessati din trid tiġi pubblikata fuq eh, paġni tal-Internet nazzjonali, trid tkun ukoll aċċessibbli. Hija importanti li tkun trasparenti l-impenn politiku tal-Istat eh, membri huwa meħtieġ Irridu neżaminaw aħjar kif is-suq intern u eh, l-iskorbor ta' suq intern u tal-konsumatur u ma marbuta fl-imkien. Jena nistenna li kull wieħed u waħda minna hawnhekk Il-kol għanna xiftit tal-esperienza x'naqsmu bejnietna dwar dawn il-kwistjonijiet. Aħna l-kol edin f'komunikazzjoni mal-amministrazzjonijiet f'pajjiżna li jiena nsaqper għana għal diskussjoni illum ma'kom hawnhekk jiena ġejt mistoqsija mis-sekretarjat biex nifurmakom illi timetable li ġejja ġiet proposta diskussjonijiet u għall-adozzjoni ta' rapporti. L-ewwel skambju ta' opinjonijiet huwa llum il-skadenza biex nibatu l-appoġġ eh, l-abbozz ta' opinjonijiet ta' traduzzjoni hija l-15 ta' Ottubru, eh, l-5 ta' Novembru u d ta' novembru terġa' tiġi diskussa kif ukoll votazzjoni fl-ewwel ta' Diċembru fil-plenarja. Jiena hawnhekk ninsab lesta illi niddiskuti magħkom kif ukoll ma' shadow ma' rapporters u shadow rapporters. Grazzi tas-sew, Sinjura Tun ta' dan, u grazzi wkoll tal-timetable tiegħek. Sawnek għandi lista miftuħa qoddimni għaliex m'għandix lista ta' shadows, is-sur li kħar. Qed narah jixtieq jitkellem biex jagħmel l-ewwel intervent tiegħu minn min dossieħ f'dan il-kumitat. Iżda huwa kien tassew attiv fil-missjoni tagħna lejn l-Iżvezja l-ġimgħa l-oħra. Mbagħad is-Sinjora Gepard u hemm xi kelliem oħra li jixtiequ jitkellmu? Is-Sinjora Rapti u s sinjur Bilan. Is-Sur Logicard. Grazzi, Sur President. Jien ħankompli bid-Danis. Dan huwa suġġett interessanti. Jiena bħala membru parlamentari Danis jintassew interessat biex is-suq intern jaħdem b'mod effiċenti. Jiena jkolli ngħid li ma l-ħaġ rajdan la bosta dokument Iżda segwejt b'attenzjoni kbira prezentazzjoni u għandi xi mistoqsijiet lil kummissjoni. Żgur li tweġibiet jistgħu inabħuna tkellimna li namlu aktar effiċjenti dak illi nistaw nigzbu jekk aħna nimplementaw aħjar id-direttiva. Tkellimna dwar 30 biljun euro fis-sena illi jistgħu jiġu frankati. Dawn ġew msemmija mill-Kummissjoni u li nistgħu nifrankawhom ukoll grazzi għat-titjib fit trasposizzjoni tal-direttiva. Għalina hija xi ħaġa eh, pożittiva din u aħna kuntenti biha. Il-mistoqsija tiegħi hija xi ngħidu dwar is-sanzjonijiet meta l-istati ma ma japplikawx il-liġi b'mod ġust, b'mod korrett. X'irridu nagħmlu aħna, x'għandna x'nagħmlu aħna bħala parlament biex nippenalizzaw il dawk l-istati li ma jipplikawx b'mod ġust, b'mod korrett il-regolamenti. Kolli ngħid li kien hemm progress fir-rigward tas-sanzjonijiet kienem jew le, rnexxinna eh, nwaslu biex l-istati japplikaw b'mod korrett il-regolamenti. Mbagħad forsi l-Kummissjoni kif ukoll aħna rridu nitfgħu l-attenzjoni tagħna dwar il-tixrit ta' informazzjoni, publikazzjoni ta' l-informazzjoni ta' dawn il-każijiet biex aħna nkunu nistgħu fl-aħħar mill-aħħar naġixxu. Grazzi. Grazzi tassew. Istejt is-Sinjora Gebhardt il-grupp tiegħi għadu ma ħatarx xedow rapporter dwar dan, iżda meta nagħmlu ser ngħidulek ovvjament minnu. Xi ftit punti li naħseb li huma meħtieġa. L-ewwel ħaġa dan huwa mod tajjeb biex niżguraw illi l liġi hija implementata eh, fl-Unjoni Ewropea u dan huwa punt importanti. Mhux biżejjed li tliet istituzzjonijiet eh, jipproduċu jfasslu liġijiet Ewropej jekk dan ma jiġux implementati jew injorati fl-istati membri. Aħna ma sofni nippermettu li dan isir għax dan imur kontra l-idea ta' l-Unjoni Ewropea. Allura x'nistgħu nagħmlu dwar dan? Naħseb illi diġà smajna xi ħaġa minn għandek. Inti semmejt id-direttiva tas-servizzi. Din hija direttiva siwja suq intern. U bħala rapporter dwar dan is-suġġett jien nixtieq ngħid moċċar ċar illi aħna rridu niżguraw illi din id-direttiva tiġi applikata. Tkellimna ħafna dwar dan. Fil-laqa tal-koordinaturi aħna ddeċidejna illi nagħmlu mistoqsija dwar dan is-suġġett lil kunsill u din ser nagħmluha f'Novembru. Jekk aħna nżommu mal-iskeda li għandna. Aħna ser nistaqsu dwar l-istatus ta' implementazzjoni. Ovvjament l-istati membri għandhom aktar ħin biex jimplementaw biex jitras jagħmlu traspożizzjoni ta' dawn il-liġijiet. Iżda aħna xtieq nkun nafu fl-imma stat qegħdin. Ejja nfakkarkom ħaġa waħda meta jiena kont rapporter meta kont qed ninnegozja mal-Kunsill. Jiena dak iż-żmien offrejt sena zejda għat trasposizjoni li kunem sena oħra għaliex id-direttiva dwar is-servizzi tkopri uh, erja kbira f'dak li għandu xaqsam mit trasposizjoni iżda l-membri qalu le m'għandniex bżonn ta' dik is-sena zejda. Iżda issa hija responsabilità tagħhom illi din tiġi implementata kif għandu jkun aħna tajnihom opportunità biex dan jagħmlu aħna tajnihom iċ-ċans biex jestendu l-iskeda. Jiena poġġej dan fi rapportijaj u jiena zommejt maħħa biex inkunu nistaw e, nuru sewx qed jiġri din id-direttiva. Punt ieħor importanti li xtaqt inqajjem li għal darboħra hija mistoqsija għal kommissjoni anka jekk forsi nistgħu niddiskutu aktar dwara. Sinjura Tun hija dwar l-evalwazzjoni ta' dak illi għadu maġġiex traspost jew ġi traspost b'mod ħażin. Xi kriterji tapplikaw hawnhekk għaliex dawn huma deċiżjonijiet essenzjalment politiċi. Aħna nafu li l-Komissjoni Ewropea u l-Parlament il u l-Istati membri mhux dejjem ikollhom l-istess interpretazzjoni tal-liġi. Għalhekk meta intom tfasslu l scoreboard tagħhom taħkom. Eh, kif iżommu dawn il-punti eh, f'moħħkom? Salim għalimitu. limitu Meta jkun hemm il-ksur, jew inkella tippruvaw tinfurzaw il-liġi billi tellaw in-nies il-qorti, hekk kif eh, intom taraw taqraw id-direttiva forsi kun aħjar li konna xi informazzjoni addizzjonali dwar l-scoreboard. Kemm il-darba? il-Kommissjoni rebħet il-każ il-każijiet tagħha u kemm il-darba tilfet f'dak li għandu xaqsam l-interpretazzjoni tal-liġi u kif qed tiġi trasposta din. Għaliex ovvjament din hija espressjoni politika ta' dak li aħna ktibna jew aħjar interpretazzjoni politika ta' dak li aħna fassalna. Rid nagħmlu l-affarijiet ċari, għandna l-intenzjonijiet ċari, iżda mbagħad fl-aħħar mill-aħħar huwa fidejn l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja illi tinterpreta l-liġi. Għalhekk jiena nixtieq nkun naf din l-informazzjoni dwar l-scoreboard għaliex dan ikun jista' jgħinna biex aħna ninterpretaw iċ-ċifri li għanna qudiemna. Grazzi. Issa għandi erba kelliema fuq l-istatijaj u fadal biss 8 minuti u l-ebda opportunità biex il-Kommissjoni tala. Ek joġobkom il-kellima li e, imissom jamlu minuta, jitkelmu għal-minuta. Għalix jien nixtieq li l-Kummissjoni tagħmel l-intervent tagħha. Ser ikolkom aktar opportunità diskussjoni. Sinjura Rapti, minuta. Jien għandi mistoqsija għall-Kummissjoni. Inti referejt għal Greċja u l-figuri għawnek u ma xiftit dajfa l-mistoqsija tijaj għalix għedin teżitaw illi tużu tużaw il-proċeduri relevanti taksur. Sur Bila. Grazzi, Sur Ċer. Jina naqbel ma' rapporter illi l-iskorbord turi suċċess kbir l-aktar is-slajd numru 3 li tatina evidenza kif id-deficit kien qed jinżel fit trasposizzjoni fl-aħħar deċenju. Li jissorprendini li li bħala membru parlamentari mill-Polonja u li l-Polonja tinsab fost l-aħħar stati membri u jina naħseb illi mem lebda ġustifikazzjoni għal dan meta nikkonsidraw il-fatt illi l-istati membri bħal Bulgarija u Rumanija edin fil-qċata tal-istatistika hawnhekk jina naħseb l-opinjoni pubblika f'pajjiżi mhijiex konxa ta' dan. U l-Polonja mhux spiss tiġi prezentata fil-mezzi ta' xandir bħala vittima tal vittma tal-attivitajiet tal-Komissjoni Ewropea. Jiena naħseb naqbel mal-fatt illi dan id-dokumentarju huwa ta' natura interna iżda nemmen ukoll il-Komissjoni Ewropea trid tipprova tilħaq l-opinjoni pubblika fl-Istati Membri l-iktar dak il-pajjiżi illi jinsabu fost l-aħħar. Grazzi. Is-Sur Schwab, minuta. Grazzi tassew. L-ewwel ħaġa Jiena naħseb illi il-ħidma ta' rapporter kien ta' sew siwi. Kienet ta' sew siwi. Grazzi ta' dan. Meta nitkellmu dwar id-direttivi għal ħarsin tal-konsumatur, naraw illi huwa diffiċli jkun hemm evalwazzjoni tal-sistema legali fl-istati membri u l-iżvilupp ta' din is-sistema. Għandna l-skorbur ta' suq intern tal-konsumatur dan huwa minnu iżda fjandu xaqsam il-ġurisprudenza ma tantx għandna informazzjoni. U din tista' twassal għal problemi eh, f'xi oqsma jekk irridu li konna sitwazzjoni ċara dimna fis-27 stat membru rridu nikkonċentraw aktar dwar dan. Ovvjament dwar it-trasposizzjoni tar-regolamenti, grazzi. Issa il-Viċi President. Fil-qosor, jien naħseb li dinija dan huwa dossier tekniku iżda huwa wkoll politiku huwa meħtieġ għaċ-ċittadini Ewropej. Dan mhux dwar il-fatt irridu nżidu l-komplikazzjonijiet fl-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea li jsibuha diffiċli ċ-ċittadini u l-kumpaniji biex ikampaw. Jiena naħseb illi hawnhekk irridu nsibu bilanċ politiku, rridu nżguraw l fissu intern nagħmel kompetittività. Iżda wkoll dan irid iservi ċittadini tagħna fuq bażi ta' kuljum. Għandna madwar 22% ta' direttivi illi ma mhumiex trasposti kif għandu jkun, kif għal rapport għalet ir-rapporter rridu namlu konklużjonijiet u konnessjonijiet importanti hawnhekk. Irridu namlu progress f'dan ir-rigward għaliex għandna kriżi ekonomika, għandna kriżi soċjali qudiemna għalhekk huwa importanti li nirranġaw l-affarijiet issa nieħdu l-ħin neċessarju biex nitrattaw l-inċertezzi legali għaliex il-kumpaniji żaru impossibbli li jitrattawhom. Dan huwa fl-interess taċ ċittadin Ewropej u l-konsumaturi Ewropej rridu nirranġaw dawn il-problemi dan id-dossier jista' jidher bħala monstru kbir fuq livell Ewropew iżda fuq il-livell tas-suq intern jista' jkun eh, għodda ta' komunikazzjoni importanti għall-Ewropa. Hemm sfidi kbar u hemm ħafna xogħol nagħmlu. Tajjeb wis. Skadilna l-ħin kważi, iżda fada ftit ħin biex titkellem is sinjura promptu u tirrispondi. mbagħad ser titkellem rapporter is-Sinjura Tun. Is-Sinjura Rawga Kaċa sansi. Grazzi sur President biex nirrispondi għal mistoqsijiet tiegħek ser nibna Bil-mistoqsijiet ta' Sur Morton, kif nistaw inkejlu l-ispejjes ta' trasposizjoni li ssir b'mod tard? Huwa diffiċli illi inkejlu kemm jiswilna flus jekk aħna ma ma nagħmlux trasposizjoni tal-liġi fil-ħin. Għaliex huwa possibbli? Għaliex x'indikaturi nistgħu nieħdu konsiderazzjoni aħna? Kif irridu nkejlu l-ispejjeż? nistaw ninkejlu l-spejjes bl-importanza ta' direttiva jew inkella bil-valur ekonomiku ta' direttiva jew bil-fatt li direttiva għandha effett ikbar fuq iċ-ċittadini minn direttivi oħra forsi li huma xi ftit aktar tekniċi. Aħna qed nipprova fil-passat ippruvajna nagħmlu dan iżda l-esperti ekonomiċi tagħna u partijiet oħra interessanti waslu għal konklużjoni illi dan huwa kważi impossibbli illi nagħmlu għalhekk mhux ħanamlu għal darb'oħra fil-ġejjeni. Dan joħloq wis inċertezzi. U għalhekk dan mhux se nagħmluh. Dwar il-mistoqsija, dwar is-sanzjonijiet, x'namlu e, fil-każ fejn jkun hemm stati membri li m'għamlux trasposizzjoni fil-ħin, din hija faċli nirrisponduha. Il-proċedura ta' nuqqas ta' trasposizjoni hija proċedura awtomatika, ġifieri jekk stat membri ma jagħmilx trasposizjoni fi żmien ta' xahar wara l-tiskadi il-data ta' skadenza, aħna mill-ewwel noħorġu proċedura ta' ksur, aħna nibatu l-istat membri il-qorti. Dan huwa l-aktar mod effettiv aħna nużaw dan b'approċċ pjuttost awtomatiku. Mem lebda dubju illi l-istati membri għedin jiġu kastigati għalis ma mux jitras, ma mumis jgħamlu trasposizjoni ta' direttivi tal-Unjoni Ewropea. Għalix l-istati membri issa eh, kellhom aktar suċċess meta qabel ma' xar snin ilu. U grazzi għal dan din il-pressjoni fuq l-istati membri, grazzi għal trasparenza aħjar illi l-istati membri qed jirnexxilhom jiksbu aktar suċċess iżda hemm stati membri li eh, mhumiex jiksbu daqshekk. Nista' niżgurakom illi ħadd ma jieħu gost illi sipruħu fl-aħħar tal-lista u ma jħossuhom imbarazzati u jippruvaw jtejbu l-pożizzjoni tagħhom għaliex il-mezzi tal-istampa nazzjonali qegħdin jinfurmaw b'mod regolari dwar il-prestazzjoni tal-Istati membri. Aħna qegħdin narawha din kull darba li noħorġu scoreboard tas suq intern għanna reazzjonijiet kbar u diversi komunikazzjonijiet, emails mill-istati membri, mill-istampa li jgħidunna jistaqsuna dwar ir-rekord tagħhom fejn jinsabu huma. Għalhekk huma jridu jittiebu u ma jridux ikunu il-tfal aktar imqarbin fl-iskola. Għalhekk il-pressjoni hija għodda effettiva u aħna rridu nkomplu nagħmluha. Biex nirrispondi għas-Sinjora Geppert. jiddispjaċini imma ma fadli nixħin. Għalix l-interpreti ser ikollhom jitilqu dal-waqt. Naf li kol settina tweġibiet komprensivi ħafna u jekk possibli possibbli tista' tibatinna nota qasira Għalli xadek, eh, kem tkellimt biz dwar mistoqsijiet ta' Sinjura Gepard u fadal tweġibi toħra x-tirrispondi. Grazzi tal-li ġejt hawnhekk u għamilt il-preżentazzjoni tiegħek jekk jogħġbok ibatinna nota li xdin tkun tassew sew għalina. Is-Sinjura Tun xtaqt tajt eh, l-aħħar opinjoni tiegħek qabel ma naġġornaw? Xtieq nirringrazzjakom ta' din diskussjoni tal-preżentazzjoni nażgur li aħna ser inkomplu din id-diskussjoni r-riżultat tagħha ser ikun li aħna nsibu aktar inċentivi għall-istati membri biex huma jagħmlu trasposizzjoni aktar malajr u trasposizzjoni aħjar. Aħna lkoll irridu li suq intern jaħdem aħjar ejjew niksbuha flimkien. Grazzi tassew. Grazzi eh, tal-li inti rapporter għall-ewwel darba aħna ħirqana li naħdmu miegħek Aħna wkoll ħerqana li naraw l-istruttura ħarija tiegħek, it-timetable li inti proponejt biex nifutaw fl-ewwel ta' Diċembru ser jippermettilna biex ikonna opinjoni ċara fil-dawl tal-Kunsil tal-Kompetittività. Ah, jiena żgur li aħna nistgħu nieħdu dan ir-riskju Naħseb illi dinija timetable adegwata jekk hemm xi affarijiet oħra li tridna nagħmlu niddiskutu ma' gruppi politiċi mistoqsijiet li riżoluzzjonijiet. Ovvjament din hija fidejn il-gruppi politiċi naħseb li aħna nistgħu nibqgħu ma' timetable tiegħek biex niksbu lan tagħna, lan ewlieni tagħna. Sa dan irridu jiddeċiduha il-koordinaturi. Nixtieqlek il-ħidma tajba nirringrazzja lill kummissjoni tal-li fetħed din id-diskussjoni b'mod hekk tajjeb, jiena ħerqan biex narakom fit-tlieta fejn ser ikonna l-sur xwab li ser jissieħeb miej biex ikonna diskussjoni importanti dwar id-direttiva ta' drittijiet tal-konsumaturi. Ntamel kol tkunu hawnhekk u nixtieq ilkom l-ikla tajba. Grazzi tassew.